Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Kollegi, nilqakom għall-ewwel laqa tal-Kumitat tal-Ambjent wara l-waqfa tas-sajf. Nittama li kelkom tajjel sbieħ u jiem ta' mistrieħ u rġajtu rritornajtu hawnhekk mimlijin enerġija għal aġenda mimlija da' zbajda li għanna biex investu sal-aħħar ta' din is-sena. fl-ewwel ġimgħa ta' laqat għandna l-ewwel laqgħa tagħna li hija wara l-offsinar dejjem tkun diffiċli ħafna niżomma l-aġenda u ħanidħlu bruħna u ġisimna biex naħdmu għall-aġenda tagħna tal-lum. Jekk m'hemmx emendi għall-aġenda jew oġġezzjonijiet dik aċċettata għandi xi avviżi tal-President għandna żewġ tibdiliet Makakis ħa jħu postu Rajmas minn flok u Uġas ħajħu postu eh, Andrea Zanoni. Nishtiq nilqan lil dawn iż-żewġ kollegi ġodda fil-kumitati fil-kumitat tagħna. Qegħdin hawnhekk? Imbagħad nhar il-31 ta' Awwissu kena l-aħħar rapport prezentat mill-Kummissjoni dwar l-aspett ambientali, dwar il-portal ambientali, kena inizjattiva. Sitt wieħed jibda f'Lulju tal-2012 u l-Kummissarju għamela ċara li rridu s-seba wieħed. Il- kunsil tal-Ministri tal-Ambjent ridu seba program u koll u fja Hannisberg l-lum fl-Afrika t-isfel hemm laqa biex jikunem tejji tal-konferenza li mis f'Durban. Kienem laqa tal-pajiz il-gbar, l-anin. li maħazbux li protokoll ta' Kyoto kien ħaj kollu bażi soda, ma tantx kienu ħarqana li morru għal Kyoto 2. Kien hemm potenzjal minn Awstrija b-7000 b-700,000 firma dwar l-enerġija u fi Stokkolma dil-aħħar tmim il-ġimgħa kien hemm il-ġimgħa dinija għall-ilma u s-sena diħla ser ikonna wkoll il-blueprint dwar l-ilma U nixtieq infakkarkom ukoll id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' din il-ġimgħa stess fi rigward l-asel tan-naħal u it-tniġġis tal-lasel minn GMOs. Il-Qorti tal-Ġustizzja fir rigward dawk li jkabru n-naħal aċċettat talba għal rimbors jekk ikollhom iktar minn 0.9% li jkollhom eh, tnaġġis fih minn GMOs. U għalhekk dawk li kabru il-naħal ħaj kollom dan il-kumpens u dan ħaj kollom pad kbir fuq il-politika anke fir rigward il-GMOs, l-organizmi modifikati ġenetikament l-Unjoni Ewropea, għaliex ovvjament rrid ikun hemm aktar eh, buffer zones li kunu jistaw jitflu nafu li jistaw tiru 16 km u nafu li ħajkunem ħatkun deċiziva. ħajkunem u kol seminar fuq is-saħħa, wieħed ġi maħsub għal 12 ta' Ottubru fuq li tgħix bil-marda tal-epilessija u kif tkun tista' titratta din il-kondizjoni li tolqot miljuni ta' nis fiħdan l-Unjoni Ewropea mbagħad ħajkun hemm seminar ieħor fi 30 ta' Novembru tnejn li huma ħajkunu mill-4 u nofs sa' 6 u nofs fuq il-mediċina alternattiva dan it-tieni seminar se jkun. Dak kollu li kelli xi ngħidilkom għalissa fuq l-aspetti l-aktar importanti għal dak li seħ mill-waqfa tas-sajf u peress li għanna ħafna xogħol x'namlu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda l-pożizzjoni tal-Parlament dwar la bosta budget tal-2012 is-sezzjonijiet kollha. Ir-rapporter tagħna hija Jutta Hawg għandna qatt ta' emendi li rridu nivvotaw fuqhom. Mbagħad jekk taqblu ngħaddu mill-ewwel votazzjoni. L-ewwel ngħaddi l-kelma lil Jutta jekk jogħġobha. Iva xtaqt ngħaddi xi kummenti l-ewwel net tal-darbohra nis infakkarkom li hawn mhux qed nivvotaw kif ġiġi iltqajna mal-Shadow Reporters kollha nhar it-tlieta u nixtieq ngħid li r-rakkomandazzjonijiet tiegħi kollha tal-vot spjegajthom sew lill-kollegi u tajt raġunijiet warahom. Fuq riżoluzzjoni nixtieq ngħid biss li jiena ktibt kollox bir-reqqa u għalhekk nixtieq nifhem għaliex hemm kontra, kontra per pereżempju l-emenda kakis. Ma nistawx noqogħdu nikbu xi romans, xi novella sħiħa biex nagħmlu l-abbozz tal-baġit ta' sena d-dieħla ma jagħmel sens dak li ktibna jagħmel sens ma jfissirx li ma jemma naqbilx iżda importanti li minn tal-inqas għal darba ngħidu li l-Parlament kien qabel u ma stawx najdu li kull darba nippreżentaw il-pożizzjoni tagħna tal-Ewropa 2020 nbidu l-affarijiet fl-aħħar, diġà konna ftehemna u għalhekk jien rrid nivvota kontra minkejja li jiena ehm, rrid nivvota kontra. Ma jfissirx li jiena kontra l-idea iżda ma nistax naqbel ma' riżoluzzjoni tal-abosta budget tal-sena waħda. Kentejn oħra fuq dak li qalet il-Corin Lepage i tixtieq li l-EFSA jkollha riserva ta' 5% u qalet li l-konflitt ta' interess fl-EFSA għadu ma ġis solvut. U għalhekk rridu nwarbu din ir-riserva biex mbagħad nifhmu eżattament x'inhu jiġri fl-EFSA. Jiena fil-fat rajt aġenzija li għamlet dawn l-isforzi kollha biex tevita l-konflitt ta' interess u solvih iżda dinja eh, opinjoni personali u ma nafx eżattament kif huma l-affarijiet. Forsi aħna bħala kumitat konċernat b'dan ix-xogħol u bħala persuna ta' kuntatt tal-efsa jintkellimt magħha u għedna għala ma nistennewx lill l-qorti tal-awdituri jisprimu ruhom. Naħseb li tkun tagħmel aktar sens li nisimgħu minn għandhom x'għandhom xi jgħidu fuq dawn l-erba' aġenziji biex imbagħad nkun nistgħu nifhmu eżattament biex insolvu dawn il-kwistjonijiet marbuta mal konflitt tal-interess. Jekk nkunu nafu li l-efsa kellha nġiba ħażina, allura iva mbagħad nistgħu nagħmlu xi ħaġa, nistgħux nagħmlu min issa abbozz ta' budget fuq l-efsa. Biex nagħlaq, nixtieq ngħid li din is-sena għadni ma baċ rekomendazzjonijiet fuq ċertu proġetti kena laqa ma' Shadow Reporters fejn aħna spiegajna sow għala ma minnix dawn id-diskussjonijiet, Katja u jien ħdimna biħġarna fuq ħafna punti biex nkun nistgħu nippreżentaw idejat lil kollegi. Għadna attenti x'kienu diskussjonijiet, provajna nagħmlu verifiki biex naraw jekk hemmx punti li rridu jiddaħlu fir-rapport jekk kienx hemm punti naqsin, jekk jistax ikun hemm proġetti pilota iktar eccetera, ħdimna l si attwal fuq kwistjonijiet ta' proġetti pilota. Mbagħad meta ħdimna fiħdan il-kumitat, fiħdan il-kumitat, il-gruppi politiċi zammaw mal-pożizzjonijiet tagħhom u ma żammawx mal-rakkomandazzjonijiet tiegħi. Mhux qed nirreferi għal grupp wieħed li ma kienx qed jaqbel fiħdan il-kumitat iżda kien hemm ħafna pożizzjonijiet differenti u għalhekk jiena din is-sena preferejt li ma nagħmilx rakkomandazzjoni wara evalwazzjoni kull mett huwa li araw xi rekomandaw il-Kummissjoni għamlu xi ħaġa malajr malajr mill-punt A sa D u qed li l-gruppi politiċi rridu jiltaqgħu biex jagħmlu jew jippruvaw jagħmlu lista jien forsi mbagħad inkun nista' naqbel u mbagħad nivvotaw dwarha hawnhekk fih il-kumitat. U mbagħad wara l-votazzjoni jiena nħaresa fil-Kumitat tal-Budget. Nħalli fidejn il-President. Iva, grazzi. komplu mal-votazzjoni u nibdow issa stess. L-ewwel emenda 6300. Favur, kontra. Astenzjonijiet taddi. 6301 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 17-01-01 emenda bil-fom il-rapporter favur kontra astensjonijiet taddi. Korin pax favur kontra astensjonijiet maddiċ. 6305 favur kontra astensjonijiet taddi. 6302 favur kontra astenzjonijiet taddi 6306 favur kontra astenzjonijiet taddi 6307 favur kontra astensjonijiet. taddi 6308 favur kontra Astenzjonijiet taddi. 6309 favur kontra astenzjonijiet taddi. 3 6-3-10. favur kontra astenzjonijiet taddi. 6-3-3-8. favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 6-3-1-1. favur kontra, astenzjonijiet taddi. 6-3-1-2 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 6-3-13 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 6-3-1-4 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 6-3-1-5 favur, kontra, astenzjonijiet taddi tgħaddi. 6-3-1-6 u 6-3-3-7 u mal istess favur kontra astenzjonijiet taddi 6-3-1-7 favur kontra astenzjonijiet taddi L-azzjonijiet preparatorji u proġetti pilota naddu 6-3-3-3 favur kontra astenzjonijiet taddi 6-3-1-9 favur kontra astenzjonijiet taddi 0, favur kontra astenzjonijiet taddi 6-3-2-1 favur kontra Astenzjonijiet taddi. 6-3-2-2 favur kontra astenzjonijiet verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist beendet. Votazzjoni maluqa. 20 dafür, 20 dagegen. 47 votaw, 27 favur, 20 kontra, taddi. 6-3-2-5 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 6-3-2-6 favur favur kontra astenzjonijiet taddi 6-3-2-7 Panajotov favur kontra astensjonijiet maddiċ 6-3-2-8 favur kontra astensjonijiet maddiċ 6-3-2-9 favur kontra astensjonijiet maddiċ 6-3-3-2 favur kontra astensjonijiet taddi 6-3-3-5 favur kontra astenzjoniet maddiċ 6-3-3-6 favur kontra astenzjoniet maddiċ 6-3-4-0 favur kontra astenzjoniet taddi 6-3-4-1 favur kontra astenzjoniet maddiċ taddi. 6-3-3-9 favur kontra Astensjoniet. maddiċ 6-3-3-4 favur kontra Astensjoniet. verifika elettronika fuq 6-3-3-4 miftuħa Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa kienet ċara li kienet favur. Issa, taddi 6-3-4-2 favur kontra astensjonijiet taddi. 6-3-1-8 favur kontra astensjonijiet taddi. 6-3-2-3 favur kontra astensjonijiet taddi. 6-3-0-4 favur kontra kontra, astenzjonijiet taddi. 6-3-3-1 favur, kontra, astenzjonijiet verifika elettronika. Votazione maluqa. Tadni. Sitta tlieta tnejn erba' favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Sitta tlieta tlieta zero favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Dawk kienu nemendi fuq il-budget, issa naddu rezoluzzjoni. 2012 fuq position għal-2012 jekk modifikat minn konsil. Ehm, Mendu numru 1. Favur kontra astenzjonijiet. Verifikaw. Unna xie problemi tekniċi bil-magra. Maddiċ. Emenda numru 2. Lewe parti favur. Kontra. Għaddit. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Menda tlieta favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Minn derba favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Hamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tini wahda fil-parti maqsuma, vot maqsum parti favur kontra attenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ minn da seba favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għanda numru 8 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Dessa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Aċa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Daċ favur. Kontra Astenzjonijiet maddiċ 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ emenda 13 l party. parti favur kontra għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ 14 fl-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet naħseb li għaddiet imma nivverifikaw it-tieni parti naħseb li għaddiet Ma ddiċ, għave, eh, sorpriza di kienet, mela. Mela, issa, 15. Ewel parti. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Għaddit. Nemenda orali minna al ħodor Niventaw fuq din nemenda bil-fom. Dagegen. Favur kontra astenzjoniet? Għaddit. Tini parti. Menu favu. Kontra. Affenzjonijiet. Maddiċ. Menda 16. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. l-aħħar vot elettroniku. Vot miftuħ. Vot maluq. 41 favur, 3 kontra, 5 astensjoniet. Nifferħu l-jitaħħok. U għaxħaxa sabiħa li konna xaħat li huwa prominent asal prominenti fil-Kumitat tal-Budget hawnhekk fostna. Għaddu minnu fiħar punt li fuq l-agenda. Il-konferenza li sesseħ ġunju li jmiss. Rio Plus 20. Aħna xtaqna li kunem talba bil-fom minn li titressa rezoluzzjoni 105 emendi minna ħatana 185 anzi emendi minna ħatana. U nixtieq ningrazzja il-co-rapporters illi jemlu sponsorjaw il rezoluzzjoni Allura naddu għal votazzjoni Emenda 39 u 100 dawn neħħew ġew il-tirati. Għandu l-paragrafu wieħed emenda 26. Kartika Leotard, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 27 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit 30 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw maddiċ, mela 31, 32, 33 dawn huma kollu l-istess, futaw favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 34 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, għaddit anzi, 35 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 53 favur kontra assenzjonijiet għaddit 36 favu? kontra astensjonijiet għaddit 37 favur kontra astensjonijiet għaddit 38 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit tieni parti favur kontra astensjonijiet Niferifikaw fuq it-tieni parti. Emenda 38. Għaddit. mela tilet parti ma għamina nija deġa, mela raba parti favur kontra astensjonijiet għaddit erbejn favur kontra astensjonijiet maddiġ. 41 ewer parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 42. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 43. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 44. Favur kontra astenzjonijiet Nasab se jkun verifikaw fuq 44. Bot malu kienet viċin imma imma ma taqa fortunatament. 45 favur kontra assenzjoni ta' ddit. 46 favur kontra għas-sensenijiet għaddit. 47. B'emenda bil-fom favur. Niva. Sempliċement rajt najt li aħna ma naqblux ma l emenda orali imma naqblu ma l emenda inizjali miktuba kif inhi proposta. Damit is Einspruch eingelegt und wir stimmen nur über den Tajjeb wis, ħadna nota ta' dan, nivvotaw issa fuq il- nemenda oriġinali, mux ta' bil-fom. Jiġifieri dawk favur tal-tekst oriġinali, favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 48 favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 49 favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Deve seba' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 50, vot maqsum l parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit inni parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Tret parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit. 51 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Deve 5. Mela dan jaqalu 52 favur kontra sanzjonijiet għaddit. 54 favur kontra sanzjonijiet għaddit. 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Deve 6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 57 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 59 favur kontra astenzjonijiet għaddit 61 favur kontra astenzjonijiet għaddit 60 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit ma għaddit ċansi 62 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 63 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 64, 65 fl-istess ġifiri minu favur kontra astenzjonijiet maddewx. 66 favur kontra astenzjonijiet għaddit 77 favur 67 skużani favur kontra astenzjonijiet għaddit 68 favur kontra astenzjonijiet għaddit 69 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 70 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Tini parti favu, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Għaddi sebej. L-għor parti favu, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Għaddi sebajn tini parti favu, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Devet minja favur, kontra astenzjonijiet għaddiet devet disa favur kontra astenzjonijiet għaddiet 72 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 73 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 74 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 75 favur kontra astensjonijiet għad maddiċ. 76 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit 77 favur kontra astensjonijiet għaddit 78 favur kontra astensjonijiet għaddit 80 favur kontra astensjonijiet għaddit 79 favur kontra attenzjonijiet għaddit. 81 favur kontra attenzjonijiet għaddit. 82 level party favur kontra attenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra attenzjonijiet għaddit. 83 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 85 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Dev 11 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 85 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 86 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 88 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 88 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 89 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Design favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Xaħat irrit verifika disajn sewa, ma nani verifika. abgelehnt, ne? Maddic. Den, dafür. Devi 10 dak favur. Kontra. Astensjonijiet We had a design dak favor. Contra. Astensjonijiet għaddiet. Tnejn u design favor. Contra. Contra astensjonijiet maddeċ 93 l-ewel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddit. tieni parti ta' 93 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 94 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 95 fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 96 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 97 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 98 dak favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq 98 votazzjoni maluqa Għaddit. Tissaw disajn dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-emenda numru 100 ġiet irtirata, 101 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 102 l-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti ta' 102 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 103 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 104 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 105 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 106 dak favur. Kontra Astenzjonijiet għaddiet. Miaw tminja dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Miaw disa dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Miaw ħdax favur. Kontra astensjonijiet għaddit 110 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 112 favur tridu li niċċekkjaw niċċekkjaw se niċċekkjaw fuq 110 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. 112 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. 113 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 114 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 115 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 116 favur kontra astensjonijiet għaddiet 117 favur kontra astensjonijiet għaddiet 119 favur kontra astensjonijiet għaddit 121 favur kontra astensjonijiet għaddit 120 favur kontra astensjonijiet għaddit 122 favur kontra astensjonijiet għaddit 124 favur kontra astensjonijiet għaddiet 123 l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti ta' 123 favur kontra astensjonijiet għaddiet 125 favur kontra Astensjonijiet għaddiet. Mija sitta u għaxrin. Dawk favur kontra Astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 127 favur kontra astensjonijiet għaddiet 128 favur kontra astensjonijiet għaddiet Mija 129 l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet It-tieni parti dawk favur kontra Assenzjonijiet għaddit ukoll. 130 favur kontra astensjonijiet għaddiet 131 favur kontra astensjonijiet maddiċ 132 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 133 favur kontra astensjonijiet għaddiet 134 favur kontra astensjonijiet għaddiet 135 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 136 favur kontra astensjonijiet għaddiet 137 favur kontra astensjonijiet għaddiet 138 favur kontra astensjonijiet maddiċ 139 favur kontra astensjonijiet għaddiet 140 belje favur kontra astensjonijiet għaddit 141 favur kontra astensjonijiet għaddit 142 favur kontra astensjonijiet maddiċ 143 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 144 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ 145 favur kontra astensjonijiet Eviva jarġajt il-President. Naħseb li ma bdeċ. 146 favur kontra astensjonijiet ma bdeċ. Deve 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet 147 favur kontra astensjonijiet maddiċ 148 favur kontra astensjonijiet għaddiet deve 15 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 152 belje dawk favur kontra ħalli xi ħaġa barra? Għamil spalja għajt il-President 150 favur kontra astensjonijiet għaddit 151 favur kontra astensjonijiet maddiċ 152 bilje favur kontra astensjonijiet għaddit 153 favur kontra astensjonijiet għaddiet 154 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 155 favur kontra kontra astensjonijiet għaddiet 656 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 157 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 158 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 159 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 160 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 161 emenda orali kontra għal aħna se nivotaw favur l-emenda bil-miktub imma maħniex favur l-emenda orali illi tnaqqas xi ftit u ddajjef xi ftit it-test. Mela l-emenda orali ma taqblux maħħa u xek. U se nivvota fuq il-verżjoni oriġinali tat test dawk favur. 161 kontra astensjonijiet għaddiet. 162 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 163 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 164 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 165 favur kontra astensjonijiet għaddiet 166 favur kontra astensjonijiet maddeċ 167 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 168 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 169 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 170 favur kontra astensjonijiet għaddit 171 favur kontra astensjonijiet għaddiet 172 73 u erimkien dawk favur kontra astensjonijiet maddewx 175 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 176 dawk favur kontra Astensjonijiet għaddiet 177 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 178 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ 179 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet 180 favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ 181 favur kontra astensjonijiet għaddiet 182 favur kontra astensjonijiet maddiċ 183 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 184 favur kontra għaddit 185 favur kontra maddiċ fuq il-premessi l-emenda numru 1 għaddit dev 1 dak favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 3 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet emenda erba favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda sitta belje favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda seba favur kontra astensjonijiet għaddiet Tminja dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet tisa favur kontra assenzjonijiet għaddiet 11 l parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 12 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, dev tnejn favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 13 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, emenda 14 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 15 favur, kontra, assenzjonijiet maddiċ 16 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 17 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 18 u dev tlieta huma l-istess li fuq l-ewwel parti f'dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet dev erban dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 21 favur kontra Astensjonijiet għaddiet 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet 24 favur kontra astensjonijiet maddebx. L-emenda 25 fuq l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tielet parti kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Issa mela nistaw nadu għal vot aħħari votazzjoni issa magħluqa. U eh, jiena sodisfatt ħafna li nara li hemm 47 vot favur, ebda vot kontra, ebda astensjoni, jiena kont għatni nippretendi nofs nofs, imma le dan huwa r-riżultat tassew eċċellenti u nifraħ lil rapporters għalla volja ma qablux fuq l-irqaqat kollha imma xorta waħda milli jidher illi kulħadd jaqbel fuq il-linja prinċipali. Issa li eh, spiċċajna il-voti għad baqajna zewċati atti leġislattivi importanti Għallum war nofsinhar ngħaddu għal punt 5 fuq l-aġenda tagħna. Id-direttiva wi ġifir dwar l-iskart ta' tamir elettriku u elettroniku. jekk eh, ma tridux eh, tkomplu segwuna, jekk joġobkom uħorġu minn ġol kamra fis silenzju u tkellmu barra. Dawk li ma jixtiqux jibqaw hawnhekk komplu waqsmu l-idejat interessanti tagħkom barra minn din il-kamra. Dan ovvjament jgħottu ukoll għal ħodor. Grazzi. Mela. Karl Heinz Florence huwa il rapporter tagħna fuq l-iskarta ta' mir elettriku u elettroniku. Anna u koll l-istrateġija dwar il-materja prima u l-istrateġiji effiċjenti dan kollu eh, jaqbel mal-politika tal-Unjoni Ewropea għasni li ġejjin u fejn irridu naslu. Mikkej għal-fat li mux faċli li aħna nifmu ma, naqblu mal-Kunsil dwar xfiex għanda tikkonsisti din il-liġi. Ma tantx għanna ħin imma il-rapporter se jatina introduzzjoni u bat nisimaw minnant il-Shadow Rapporteur u il-membri l-oħrajn. Karl Heinz Florence, jekk joġbok, għajdinna daqxejn xaħġa dwar dan. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja l kollegi tagħna mill-gruppi differenti li ħadu sem tassew attiv biex jenuni hawnhekk kelli bżon lajnuna tagħhom għaliex aħna fil-komitat konna bilna illi kien hemm xi ftit diverġenzi tal-opinjoni imma ħafna minna konna bilna. Iva, hemm xir aqat illi ma qbilniex fuqhom fl-emendi imma il fil il-komissarju għalli u dan sa ngħidilkom li fil laqgħa tal-Kunsill korrispondenti kien sodisfatt li jitkellem dwar l-istrateġija fuq ir-riżorsi mal-Kunsill u eh, tkellmu ħafna dwar kemm importanti li aħna nkomplu naħdmu fuq din il-politika dwar it-tieni punt eh, tal-iskarta ta' mir elettriku u elettroniku kien hemm nuqqas taqbil għall aħħar kulħadd kellu idejat differenti u r riżoluzzjonijiet li tieħdu fuq il-politika dwar materja prima għat ma saru realtà ġifiri sitta eh, seba snin ilu, jew anke tmien snin ilu l-Parlament ħad deċiżjoni tajba fir rigward ta' direttiva dwar il-vetturi. U direttiva wi u koll. Għalek meta saħna naraw il-rapport Najdilkom malaj malaj naħseb dwar l-emendi. Il-koll eh, skoprejna li il-materja prima hija importanti mhux biss għalina manki għalu lidna anki minħabba l-effett ta' dan kollu fuq il-bidla fil-klima għandna bżonn ta' tamir li jkun innovattiv u modern għalhekk għandna bżonn il-materja prima u għalhekk irridu nużaw ir-riżorsi eh, b'mota li hu nirriċiklaw il-materjal ukoll biex innaqsu wkoll il-burokrazija. Aħna ma nix noqogħdu biss nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-burokrazija imma nieħdu passi konkreti u l-kumitatek qed jagħmel u fuq dan ma jaqbilx mal-Kunsill. Jiena nagħtikom parir illi nżommu laqda hawnhekk bejnietna fuq dan il-punt. Aħna ċedejna ħafna punti uh, eh, lill-Kunsill u huma magħmlu ebda pass lejn il-pożizzjoni tagħna Issa teħda deċiżjoni illi eh, konna diskussjonijiet ġodda u il kunsel fuq dan se jkollu jizgura illi il-pajjiżi l-importanti se jsegwuna hawnhekk naħseb illi qed tifmuni. Kif konna qegħdin ngħidu l-bieraħ waqt il-laqgħa ta' rapporters, aħna irridu illi il-kumpaniji tal-manifattura fl-Europa jisiru iktar responsabli, pero rridu kunu ċari fejn irridu naslu f'dan l-aħħar 20 sena aħna kena dan is-suq intern Ewropew u l-kumpaniji tal-manifattura zar. Issa jekk dawn se jkollhom eh, jirreġistraw il-prodotti tagħhom f'27 stat membru differenti miflok dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk illi Eh, tirreġistra darba rridu immexxu iktar fuq dan u nużaw l-opportunitajiet li toffrinna l-elettronika kemm jista' jkun ħafna pajjiżi kienu kontra din l-idea li tiswa 61 eh, miljun euro daqshekk se tiswa jekk aħna jkollna dawn is-sistemi ta' reġistrazzjoni differenti għalhekk issa aħna rridu nirriċiklaw u kol eh, lokal iktar dibattitu fuq dan dak li għandu xaqsamma l-ambitu li rridu li l-ambitu jkun miftuħ kemm jista' jkun. Aħna fuq dan naqblu imma nafu kol illi ambitu miftuħ joħloq ħafna problemi, joħloq problemi daqs l-ambitu malu, kena problemi bil-ambitu malu, issanna ambitu miftuħ u għanna problemi xorta wahda. il-grupp tal-ħodor rridu krejn li jiflaħ 40 tunnellata mingħajr mutur. Dawn huma affarijiet li rridu jiġu solvuti f'direttiv oħrajn. Aħna rridu nkunu ċari, Sir President, jiena uh, rrit li konna ftejjim volontarju il-manufattur, dak li jiproduċu il-panewit eh, li jiproduċu l-enerġija, pero xorta għadhom maħarġux bi pjan konvinċenti għal kif nistaw nimxu l-qoddim minajr leġislazzjoni. Imma tant kien dokument ħażin kien hemm ħafna produtturi illi uh, marru lura fuq kelmithom naħseb l-approċċ li qegħdin nieħdu huwa approċċ kważi komunist il-panewiet fotovoltaiċi qegħdin mana Issa, għalmenu hemm xaġa pozittiva ġifiri hemm il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi differenti. bir-regoli Ewropej fej eh, middera kuħat jista' jagħmel li jrid, irridu nkunu ċari, jrid ikonna standards ċari wkoll standards xirqa għanna l-appoċ tal-Kommissjoni, rridu namlu eh, pressjoni, għanna bżonnu kolli konna kooperazzjoni aħjar maħħom. Sibna mezzi ta' kif insolvu l-problema fil-direttiva dwar il-beħ mill-bot, għalix hemmhekk huwa faċli illi wieħed ikun fejn mar prodott fejn beħ. jekk min ikun xtara l-prodott ikun xirċivih jew le, għana rridu namlu pressjoni fuq il-Konsil għalix naħseb illi għanna loka liktar iktar eh, negozjati issa kif sen, sen kejlu l-iskart, kif sen niznuħ jew nikwantifikawh. Dan se jkun ibbażat fuq dak li aħna npoġġu fuq is-suq u mbagħad jinħadem perċentwal għal Ġermanja dan huwa Eh, faċli għaliex aħna imxejna l-qoddim ħafna f'dan ir-rigward, hemm ħafna tagħmel li se tpoġġa fuq is-suq, imma jekk wieħed iħares lejn pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant, il-fatturat għal f'dawn il-pajjiżi ma tantx huwa kbir u dejjem se jkollhom jistinkaw biex ilaħqu għalhekk dejjem se jkollna bżonn ukoll mudell ġdid. li permezz tiegħu l-iskart ta' elettriku jkun jista' jitkejjel skont l-ammont ta' elettriku li jaħlu dan jaħli dan it-tamir jkun jista' jitkejjel. Hemm pajjiżi bħall-Awstrija, pereżempju, li diġà laħqu il-miri li ġew fissati, rridu nkunu innovattivi l-ikbar nuqqas f'din id-direttiva tal-iskartu ta' mir elettriku u elettroniku huma eh, l-esportazzjoni ta' illegali anzi ta' dan l-iskart elettroniku e, e, l-uf ta' containers li jisparixxu eh, kull xar fil-fatt aħna għedin naħdmu mal-Kommissjoni biex nipruvaw nsibu tarf ta' din il-problema pero mhix sitwazzjoni li aħna se nħallu għaddejja kif ġipu laħaq il-kollega tiegħi ħareċ b'xi ideja tajbin rridu nkunu ċari li aħna beħsibna il-websu rasna u namlu dak li hemm bżonn li jsir m'għandniex inħallu uh, lil dawn li qegħdin jiksru l-liġi u, u jagħmlu li jridu ikomplu jagħmlu hekk. Kien hemm dawk illi faslu l-emendi illi naħseb nistgħu nappoġġawhom kien hemm sforz minn naħa ta' xuħud min-naħa tal-industrija ovvjament. li eh, ippruvaw eh, eh, innaqsu il-burokrazija morna minn 10 eh, għal 5 bat kien hemm min rrid jerġa' jgħaddi għal 10. Issa hemm din il-kwistjoni li għadha pendenti rridu naraw jekk fil ġejjeni Jekk wieħed taħares bejn eżempju lejn il-hair dryers, il-mobiles, jekk tistax tgħaddi minn 0 għal wieħed sabiex eh, tista' tmur bil-hair dryer difettuża u uh, tagħtihom il- il-ħedra anki jekk inti ma tkunx beħsibek tixtri oħra minn dak l-istess ħanut. Jekk wieħed jgħid li la darba jiġi konsumatur fil-ħanut inti trid li jixtru xi ħaġa jew ma joħorġux bidhom fidhom, eh, eh, dak tajjeb wiz imma jiena ma tantx jiena konvint. Grazzi ħafna Karl Heinz Florence. Eh, il-negozju huwa negozju negozji wara kollox mhumiex miżbliet fejn wieħed jista' joqgħod iwaddab l-iskart tiegħu u rridu naraw fejn l-aħjar wieħed jiddisponi minnu dan l-iskart. Issa Shadow Rapporteurs erba' minuti kull wieħed, Kathleen. Grazzi ħafna, President, par rapporter. Jena se najt kentejn fuq dan id-dossier u jiena konvinta li se niksbu riżultat aħjar minn eh, dak li tatna id-direttiva oriġinali. fil li hemm xi differenzi li għatandu divergenzi li għatanna mal-Kunsill imma naħseb ukoll li ser nexxinna nelbuhom. Irrid nifoka fuq xi punti rridu naħsbu dwar il-proposta oriġinali u lan oriġinali ta' din id-direttiva meta l-ewwel ħarġet l ideja Uh, eh, l-ideja kienet il-ġestjoni tal-iskart imma issa hemm raġuni oħra importanti illi qed tissemmaw din għandha x'taqsam ma' finijiet ekonomiċi u l-ġestjoni tar-riżorsi tagħna. Wara l-ewwel qari kien hemm konsensus wiesa' ħafna fuq l-applikazzjoni l-ambitu ta' din id-direttiva ridna nkopru l-ikbar numru ta' prodotti possibbli billi niftħu l-ambitu ta' direttiva u irridu wkoll illi kem eh, eh, kemm jista' jkun il-prodotti jibqgħu jintużaw għal l-itwal perjodu possibbli hemm bżonn li jkollna għanijiet speċifiċi issa eh, għandna di direttiva ta' wi għarridu naħsbu dwar dan ukoll Rridu naħsbu u ma ninsewx anzi il-konsumatur u namluwa faċli għal-konsumatur biex iwarrab l-iskart tija għalhekk aħna naħsbu li tkun idea tajba li jkun hemm post fil-ħwienet fej wieħed ikun jista' jmur u jitla hemmhekk l-iskart elettriku elettroniku tiegħu bħal pereżempju eh, xkupilji ta' snin li jaħdmu bil-batteriji, eċetera, eċetera. Ġifieri dan din hija xi ħaġa li ma rridux ninsewha. Dan kien il-lan tagħna u m'għandniex ninsewh. Issa dwar l-ambitu rapporter diġà semmih dan, jiena wkoll nixtieq nati opinjoni iktar personali minn naħa tiegħi u dik ukoll tal-grupp li jiena narrapprezenta. Naħseb illi hemm ċerti punti illi huma rilevanti rridu nżommuhom ħalluhom inklużi hawnhekk ma jagħmilx sens illi immorru kontra il-konsensus wiesa li diġà intlaħaq għal daqstant rridu niżguraw li ikonna reċiklaċ sostenibli tal-prodotti li aħna nixtru u nużaw. Nixtieq nirringrazzja l rapporter aħna dejjem nirringrazzjawhom ir-rapporter għall-kirjanza, però hawnhekk jiena qed nagħmel da propju b'konvinzjoni kbira li xina naħseb illi dan huwa eh, rapport eccellenti, ir-rapporter għamel biċċa xogħol eccellenti propju ħareġ bl-affarijiet li konna bilna fuq wara l-ewwel qari, rrid ikonna pożizzjoni qawwija, rritu nkunu ambizzjużi ħafna. U din hija xi ħaġa illi toħroġ ċara ħafna mir-rapport. Għal daqstant aħna senres u xi emendi żgħar, madana kollu l-essenza hija hemmhekk u aħna se nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Mela. Prenta ila taħdem fuq din id-direttiva għal żmien twil. Sur President, kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja sur rapporter, sur Florence, u shadow rapporteurs għax-xogħol eċċellenti li jagħmlu. Huwa veru illi wara l-ewwel qari kellna suċċess kbir u kien hemm maġġoranza kbira wara il-kwistjonijiet jappoġġat il-kwistjonijiet ewlenin li rridu nsolvu permezz ta' din e, dan l-istrument qed nara li il-kollega tiegħi għadu jappoġġa l-pożizzjoni tal-Parlament billi inkluda fir-rakkomandazzjonijiet Eh, ħafna uh, mill-idejat oriġinali tal-Parlament jiena nappoġġa l-approċ għal approċ li, tirrapprezenta tirrappreżenta l-approċ armonizzat tas-suq uh, wahdini. L-approċ għandu jkun wieħed Ewropew. Irridu nkunu ambizzjużi fil-miri tagħna li aħna natu wkoll il-garanziji xierqa biex niġġieldu kontra l-esportazzjoni illegali u noħolqu skemi eh, sabiex eh, jittieħdu lura ura eh, prodotti żgħar li jkunu ġew skartati Għalhekk il-proposta minn zero għal wieħed dawn l-iskemi biex take back schemes eh, naħseb li huma ambizzjużi u jistgħu jagħtu riżultati eċċellenti jiena qed nistenna bil-ħerqa negozjati li jagħtu riżultati xirqa flimkien mal-Kunsill sabiex naslu għal ftehim wara it-tieni qari. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna Sabina Vels. Grazzi. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter Jena joġobni ħafna rapport ta' Karl Heinz Florence. L-ewwel qari mal-Parlament kien eh, tajjeb ħafna ħafna punti però ma, ma jissodisfax li l-Kunsill hemm xi punti illi ġibdina l-attenzjoni għalihom il-Kunsill bħal pereżempju il-ġbir u riċiklaċ ta' skartu ta' tamir elettriku u elettroniku rridu namluħ bis-serjetà biex ngħidlek ngħidilkom il veritajna ma nistax nifhimhom kollha l-punti li għajjem il-kunsill. Ma il-Kumitat u il-Parlament jistaw forsi jiftemu fuq kompromess ambizzjuż Jiena ma naħsibx illi il-rapport ta' Florence jista' jittejjeb. Imma għanna bżon illi ikkonna eh, ġbir 85% ta' ġbir ta' dan l-iskar, tal-ek għanna bżon ta' skemi, ta' pjanijiet, ta' inċentivi biex dan isir din il-proposta tal-Konsil bambitu iktar limitat u uh, rati ta' ġbir iktar baxxi uh, u ma' propju daħ fil-wiċ naħseb jena noqogħdu nisimaw dejjem iktar dwar il-prezzijiet tal-materja prima li qiegħda qegħdin dejjem jolew u eh, l-ispejjeż għal djar u għal-familji se jkomplu jizdidu. din jintużaw eh, materji eh, ma tantxu ma komuni, għanse qed jintużaw minerali. Ehm, u għalhekk dawn ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw, bżonn li nżommu reġistru nazzjonali u il-rapport li għanna qoddimna jirrakkomanda lil dak li jipproduċu dawn il-prodotti biex ikollhom biss post wieħed fejn jipproduċu dawn il-prodotti u mbagħad ibijawhom madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Issa l-idea li innaqsu r responsabbilta Din mhix kwestjoni li hija rilevanti hawnhekk. Ġifieri f'kull pajjiż xorta waħda se jibqa' se tibqa' persuna waħda li tkun responsabbli imma fil-ġejjin naħseb illi din il-persuna tkun fil-pajjiż fejn il-prodott ikun eh, ġie imqiegħed fis-suq. Aħna għanna responsabilità lejn il-konsumaturi u rridu eh, naraw u niskuraw illi il-nanomaterjali ikunu trattati separatament. il nanoteknologija nafu li hija perikoluża u eh, kienem studju interessanti ħafna illi eh, eżamina dan il-fat li sar fil-Germania. Grazzi. Għaw xiftit personi oħrajn li xtaqu jintervjenu zewċ minuti. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l rapporter għal biċċa xogħol eċċellenti illi għamel. Irrid nisħaq kemmu importanti illi uh, huwa rapport li fih ħafna punti interessanti, però rridu nkunu realisti. Irridu naraw fejn nuqqasijiet fir riċiklaċ permezz ta' din id-direttiva rridu uh, insaħħu l-ideja ta' riċiklaċ u l-użu ta' dan il-proċess fil-prattika. Aħna għanna bżon ta' bazi soda sabiex jirnexxinna namlu dan. Fej ma jkunx hemm dan it-tip ta' prodotti li jiġu esportati b'mod illegali pero jista' jkun hemm titjib fil-qasam teknoloġiku m'għandniex nkunu ambizjużi żejjed tal dak li huwa ġbir ta' dan it-tamir jiddependi mill-istati membri huma jridu jġelu lil konsumaturi u ċittadini tagħhom biex eh, jiġbru dan it tagħmir hemmhekk hemm bżonn li jsir ħafna xogħol ta' eh, edukazzjoni propju u ta' tqajjim ta' kuxjenza fost iċ-ċittadini. Il-Kummissjoni għandha tagħtina eżempji tal-aħjar prassi u tajdinna tispjeganna kif hemm stati membri li għandhom rati għoljin ħafna ta' ġbir ta' skarta ta' dan it-tip u oħrajn le. Irridu naraw ukoll eh, l-ispejjeż involuti dan jiddependi wkoll mill-istati membri u mill-kummissjoni. Punt ieħor il-President qal li ma tismux possibbli illi l-iskart elettriku u elettroniku jitteħet lura fil-ħwienet, però ma jistax ikonna approċ minn zero għal wieħed li wieħed jieħu l-iskart lura f'sit partikolari komuni għandha eh, tkun sistema tajba ma li wieħed jieħu il-prodotti użati u skartati f'ħanut ma naħsibx li hija possibilità Eh, illi se tagħti r-riżultati li nixtiequ. Tkellimna dwar dan il-permess Ewropew. Aħna ma jistax ikonna ma nistax ikonna sitwazzjoni fejn ikollok ċerti sistemi li jitħadmu fi ftit stati membri u sistema differenti li titħaddem minn oħrajn. Eh, għaliex imbagħad is-sitwazzjoni ma tkunx ġusta u tista' eh, toħloq distorzjoni u tawweċ il- dak il-kommerċ. L-emenda 25 naħseb dan din l-emenda mhijiex ġustifikata fissu intern hemm bżonn li jkun hemm komunikazzjoni tajba bejn l-istati membri huwa importanti ħafna għalinek aħna rridu nkomplu nibnu s-suq intern tagħna, rridu wkoll ninvolvu il-konsumaturi hawnhekk. Dak li huma pereżempju ġbir minn bejpal ieħor dar dar l-industrija, il-konsumaturi, kullħat għandu il-parti tiegħu x'jagħmel. Situation ist sicherlich von Mitgliedstaat zu. Grazie. Jovja li situazzjoni hija differenti fl stati membri u fil-Ġermanja aħna per eżempju għanna kontenituri differenti u ser ikonna kontenitura tapposta għal affarijiet ta' valur li se jintremow. U dan inkludi ovvjament tamir elettroniku, elettriku, batterija, eccetera. Wara sperimentazzjoni ta' madwar 20 sena rajna li l-aħjar mod ta' ġbir ta' skart huwa li tippermetti li l-għażla tal-iskart issir id-dar minnaħħa ta' ċittadini u mbagħad jieħdu l-iskart tagħhom li jkun mażul u separat fil-sit ta' ġbir ta' skart. Għandek ħsibna li jkun aħjar li nintrodużu dan il-mod. L-industrija mbagħad tirċievi l-affarijiet biex tkun tista' tislithom u mbagħad eh, tirriċiklhom. Jena l net eh, nishti nifraħ l-rapporter u nirringrazzjah għalli dan huwa rapport eh, tajab ħafna, ambizzjuż u eh, jena nħu gost li kont involuta f'dan ix-xogħol mill-bidu jena kontenta u koll li kunem eh, li kunem semmi dan il-lan ta' 5 fil-mija u l-pozizjoni tal-Komissjoni u l-Konsil dwar il-finanzjament hija ċettata u koll mir-rapporter tana. Zewċ punti zar, il-mizuri ta' kontroll tal-esportazzjoni li għadhom naqra dajfin u il-fat illi eh, l-obligi legali ma jmorrux lilin mill-produttur nifsu. jekk dan m'għandhomx il-mezzi legali biex jagħmlu dan naħseb din hija xi ħaġa illi irridu eh, naraw se nagħmlu fuq għaliex eh, dana jibqa' mbagħad hemm il-punt tal-definizzjoni Ewropea ta' produttur dan huwa suġġett importanti ħafna imma naħseb illi kollox ma kollox huwa rapport tajjeb ħafna u aħna tassew sodisfatti bih. Merci beaucoup, Karl uh, Schlüter. Grazie ħafna, Karl Schlüter. Karl Heinz, mux Mandekx tkun daqseg frustrat li tkun komunista, da jek tibqa tikteb rapport pal dan naħseb li tista' tissieħab mal-ħodor. Aħna kuntenti b'dak li għamilt, naħseb rispettajt l-ewwel qari u inkludejt ukoll l-ambitu miftuħ, l-miri mtejbi, l-neħħu l-nuqqasijiet fid-direttivi hemm ħafna affarijiet tajbin, irġejt podġejt kollox madwar il-mejda, naħsbu li dan huwa importanti ħafna u nista' ngħid li iva għandek raġun meta tajt li jkun faċli għal konsumatur Iżda mbagħad ma rridx nitlef l-aspett ta' possibilta għal bejjiħa li minn tal-inqas l-affarijiet żgħar ta' mirżajr ikun jistgħu jerġgħu jieħdu lura l-iskart u dan għadni fl-ewwel qari. Għaliex Mux dejjem tamel sens li s-sowi dan it-tamir, mux dejjem jamel sens ambientalment, xin inkella jkollok toqgħod tagħmel ħafna trasport, tieħdu lura d-dar, terġa' tiħdu fil-ħanut, u għalhekk naħseb li nistgħu nagħtu responsabilta lil dawn il-bejjieħa fil-ħwienet, diġà għandhom eżenzjoni eh, għal mikroentreprizi u naħseb li nistgħu nimxu hekk. Xi ħaġa oħra li nixtieq inżid hija fuq il-materjali nano. Għamenna emenda zaħira fuq dan il-punt u Kummissarju, jina għadni għat nistenna tweġiba għal rapportijiet tal-2009 spiċċat eh, żmien ta' skadenza u nkun eh, kontent jek risposta minn għandek, għax inkellu kull maħħajja d-dizmin inqas ma kun eh, ġentili fil-konfront tiegħek u pa' nistenna paċenzja kbira. Irridu nanalizzaw ir-riski, u mbagħad meta nanalizzaw ir-riskju fl-annes seba' naħseb li rridu ndaħlu dan il-punt fil-regolament minn ġdid. U biex naħseb li l-idea kollu ta' skart naħseb li hija stramba li ġdin nistgħu nsejħula bħala urban mining. Għandna ħafna materjali li huma interessanti li huma importanti għandhom ċertu rizorsa u maħħom marbuta maħħom u ċertu flejjes u għalek tkun utli li nsemmu dan it-tip ta' skart biex najdu bħala urban mining. Grazzi, Sur Florence jista' jażel li jkun ah, eh, imur mal-ħodor jon inkella jkun komunista. Peter Lise. Grazzi, President, Jina nixtieq nappoġġa l-Karl Heinz Florence u anke l-oħrajn li diġà appoġġawh. riskju li nispiċċaw minnajr post fejn iġbru dan l-iskart mhux faċli għal negozju ta' riċiklaġġ għatem diffikultajiet u għadna t-profaw nsibu saqajna f'dan kollu. U jeħtieġ li naġixxu minnu fiħa xinkalla jekk nfallu milli namlu riċiklaċ ma nkunux sejrin fid-direzzjoni tajba. Fir rigward il-dawl, il-bozzozz differenti, eccetera. Naf li l-produtturi qed jippruvaw neħħu il-materjali għattapposta fih dan il-bozzozz, ġol bozzozz biex dan il-materjali kun jistaw reċiklawħ. U għalek hemm bżonn li naslu li dan il-punt namlu fuq il-livell Ewropew għax nafu li hemm ċertu stati membri qed Diġa jagħmlu dan, nixtieq nappoġġa l-emenda 53 fuq Tamir Zajr, dan għamilni fl-imkien massur Skilakakis u naħseb li hemm xi kompromessi possibbli f'dan ir-rigward. Hemm numru ta' Tamir Zajr li jista jintrema f'kontenituri għat-tapposta organizzati mill-awtoritajiet lokali iżda dawn il-bozzot li frankaw id-dawl ma jistawx jidħlu fil-kontenituri għaliex fandom il-merkurju u jekk tarmijom hemmhekk ħaj jinkisru u il-merkurju jkun ħiles liberu u għalhekk tkun problema ovvjament. Hemm bżonn li noħolqu aktar inċentivi għaċ-ċittadini biex jerġgħu jroddu lura dawn dan it-tamir u dawn il bozzoz Naħseb li nistgħu norganizzaw l-affarijiet u nimxu l-qoddim anke fuq il-bozzot u fuq id-dawl nixtieq ngħid ukoll li għal l-idis e pereżempju u għal bozzot bil-kamin li jistgħu jkunu l-idis e ukoll qed ikun hemm aktar u aktar konfużjoni. Naħseb li rridu nagħmlu differenzjazzjoni ta' x'inhu eżattament l-affarijiet għaliex inkella jkun wisq diffiċli iktar ma, ma nibdew ninkludu aktar prodotti. Grazzi. Sofi Okoni. Grazzi, Sofi Okoni. Grazzi, Sur President, kollegi. Jiena qed nitkellem għannom tiegħi u għannom ta' François Grostet li ma setax tkun magħna illum. Aħna nifirħu l ewwelnet li Sur Florence għal kwalità tar-rapport tiegħu. Ir-rapport wara t-tieni qari ambizzjuż ħafna u rapport essenzjali għaliex hemm 9 miljun ta' tunnellati ta' skart illi perċentwal żgħar minnhom biss jinġabar kif suppost. Ridu naraw x'in jiġri fuq livell Ewropew b'mod partikolari dak li għandu xjaqsa ma' trasferimenti transkonfinali ta' skart ta' tammir elettriku u elettroniku. U naħseb illi rridu u koll nħedġu l-produtturi u distributuri biex joħolqu sistemi ta' ġbir ta' dan l-iskart ċira rapport jgħid illi ridu wkoll induru lejn il-konsumatur huwa indispensabbli fil-fema tagħna illi aħna nħeġġu lill konsumaturi biex ikollhom politika personali tagħhom dwar kif eh, jiddisponu mill-iskart. Hemm bżonn li nalmuhom lill konsumaturi pereżempju kwistjoni tal-telefons ċellulari eh, il-kol forsi għatanna id-dar xie telefons odma il-għax ma nafu sa naqdu namlu bihom, jiġifieri nistgħu nedukaw l konsumaturi xan xistaw jagħmlu b'dawn it-telefons. Tlieta jew erba' punti li xtaqna nqajmu l-ewwel net kif qalet Corinne Lepage, id-definizzjoni Ewropea ta' x'inhu produttur jekk aħna nixtiequ nissemplifikaw eh, u naqsu l-burokrazija hawnhekk u rridu normalizzaw ir-Reġistru Nazzjonali tal-Produtturi din id-definizzjoni Ewropea tal-Produttur eh, naħsbu illi hija perikoluża François Grostet eh, kella l-opportunità illi tfakkarna f'dan meta konna qegħdin ngħaddu għall-ewwel qari il-kunċett ta' produttur Ewropew tista mbagħad twassal illi nqisu illi anki l-iskart huwa prodott suscettibbli li eh, jiċċaqlaq minn stat membru għal ieħor u mbagħad ikun hemm id-diffikultajiet li wieħed eh, li kull stat membru eh, ikun jaf li ma produtturi mhumiex qegħdin issegwu liġi kif suppost u mbagħad ikun impossibbli għal kull produttur f'liema stat membru jrid Eh, jagħmel jħallas għal dan il-ġbir u mbagħad eh, il-liġi tal-konkurrenza ma tħallix illi eh, jitraċċa il-prodott li jkun imbiħ. Għalhekk hemm bżonn illi konna l-ola livell ta' ċertezza legali biex ħadd ma jkun esklus mill-ambitu tal- ta' dan l-istrument, reċiklaċ u naraw li da kollu li aħna nitolbu nkunu nistgħu nilħqu, trasparenza wkoll tal-ġbir ta' dan l-iskart u nħaffef u ngħid illi Naħseb li għanna naħsbu kontrarjament għad dak li kien qed jgħid il-kollega Schlitter, naħseb li għanna naħsbu dwar il-ħwienet iż-żar u l-kumpaniji iż-żar ħafna li mhux bil-forsi jrid ikollhom il-mezzi u waqqas l-ispazju biex jiġbru dawn il-prodotti huma stess l-annes tlieta tar-rapport dwar il-kategoriji ta' dan it-tamir għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-prodotti eh, eh, bozzot u tamir fejn jidħlu l-bozzot jitqisu bħala ħaġa waħda jiġifieri. Grazzi ħafna. Karim Kamba. Karim Kamba. Nach all den Lobgesängen tut es mir fast leid, dass ich nichts damit zu tun hatte, Kollege Florenz. Grazie, President. Skużani, iżda mux jien, emis, iżda Sur Florence, naħseb li ċertu negozjanti għalihom tista' tkun xaġa tajba. Jiena kont fil-marketing, kont f'dan il-qasam u naf li hemm ħafna flejjes involuti sabiex jippruvaw jorganizzaw l-affarijiet. Għalhekk naħseb li b'dan il-mod ikun qed nimxu fid-direzzjoni tajba u għandna napplikaw dawn l-affarijiet għal tamir ta' kwalinkwa daqs. Iżda ovvjament jekk ikonna tamir ta' daqs żgħir, l-affarijiet irridu jitħaffu sabiex bekk nagħtu inċentivi liċ ċittadini biex jimxu fid-direzzjoni tajba. Issa, fir rigward il-kunċett ta' tamir li kunu waslu fl-axar ta' ċiklu ta' ħajja tagħhom, irridu naraw xammont qegħdin naslu għalih u kif qed naslu għalih għax irridu naraw kif ħan intrementaw ninterpretaw il-definizzjonijiet eżattament għaliex inkella ċittadini mhux se jikkonvinċu ruhom jixtru affarijiet li suppost ħajfrankaw bihom. il kellimni li jmiss, jina nishtiq nissieħeb ma daw kollha li faħru l-Sur Florence mhux biss dwar il-kontenut tar-rapport tiegħu iżda kemm irnexxielu jaħdem malajr biex jipprova jikseb progress fiħdan din id-direttiva. U naħseb li għodu attenti li ma nagħmlux ibsaten fir-roti fir rigward il-prattika u kif għandhom jaħdmu dawn l-inċentivi. Irridu għodu attenti wkoll għar rizorsi ovvjament irridu li kemm jista' jkun kulħadd iħallas għall-iskar tiegħu. U naħseb li rridu naħdmu malajr malajr ma' din fuq din il-proposta. Jiena qed nistenna biħġari biex nisma' x'iridu jgħidu l-Kunsill fuq dan il-punt. Ovvjament irridu nżommu mal-effiċjenza tar-riżorsi iżda M'hemmx proposti speċifiċi li qed jaħarġu min-naħa tal-Kunsill, għalhekk irridu għodu attenti nkunu ċari ma l-ispejjeż, il-perikli, eċċetera. U dejjem bħalma nafu huma l-istess nies li joħolqu eh, tunnellati u tunnellati sħaħ ta' skart u għalhekk irridu għodu attenti li nraznu l-użu ta' rizorsi li għadin qegħdin jinħlow jew inkella qegħdin jintramaw saħan sitra. Issa naddu l-kelma l-Kummissarju, l kummissjoni minn DG Ambjent. F'ħames minuti jekk jista' jkun, jekk jogħġbok. Mikrofon għal-kellim. Okay, thank you Mr. Chair. Grazzi President, nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter u tim tiegħu għax-xogħol intensiv li għamlu fuq dan id-dokument u l-koll naqblu li din id-direttiva hija pass importanti l qoddim fi triq lejn Ewropa aktar effiċjenti fl-użu ta' riżorsi u dan ġi rifless ukoll mix-xogħol intensiv li jagħmlu tliet istituzzjonijiet f'dan id-dokument. Fl-ewwel qari kull istituzzjoni sab pożizzjonijiet interni b'saħħithom iżda xorta waħda ma nkisibx ftejm konġuntu. Issa lek fit-tieni qari l-istituzzjonijiet kollha rridu jagħtu xi konċessjonijiet għat l xogħol qoddimna iżda xorta waħda fiduċuża li nistgħu u ħan nelħqu ftejm biex nappoġġaw l-Unjoni Ewropea fl-isforzi tagħha biex tkun aktar effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bħala soċjetà. Malar malar, sur President, nishtiq nirrefletti fuq il-kustjoni l f'dan f'danna bosta rapport, uħut minnom semmijom issa s-sur Florence, l-ewwel net il-rapporter qed jipproponi li l-Kumitat tal-Ambjent hawnhekk jappoġġi jappoġġa l-inklużjoni tal-pannelli fotovoltaiċi fil-ambitu ta' direttiva. Il-Kummissjoni tista' taqbel l-ġbiri trattament tajjeb u l-irkupru tal-pannelli fotovoltaiċi għandu jkun żgurat. Mill-aħħar votazzjoni tal-plenarja u dan l-abbozz ta' rapport ta' MV, il kummissjoni għamlet studju tal-impatt ta' l-impatti ta' inklużjoni bħal dan fl-ambitu u issa nista' ngħidilkom li r-riżultati ta' dan l-istudju juru li l-benefiċċji għall-ambjent qiegħed hemm u anke l-irkupru tal-materja prima huma xi ħaġa importanti ħafna. L-abbozz ta' rapport jisħaq ukoll dwar l-importanza li niksbu ehm, miri ta' ġbir importanti fi żmien qasir u din hija ambizzjoni li aħna nħadnu wkoll bħala kummissjoni u rridu naraw kif dawn il-miri ħajġu definiti biex bekk fl-istess ħin nkunu ambizzjużi, ġusti u nkunu nistgħu nifforzaw il-liġi. Aħna smajna li Sur Florence refera għall l-iskart ta' tamir elettroniku elettriku, nafu li kienet mira importanti mill-proposta tal-Kommissjoni li naqsu il-trasport illegali ta' skart mill- mill-tamir elettroniku u elettroniku biex jpoġġu pis fuq daw li jridu jagħmlu l-esportazzjoni. L-importanza hija li nixħtu dawl f'dan il-qasam. Kif ħan permettu l-esportazzjoni ta' tamir elettriku u elettroniku iżda fl-istess ħin waqfu it-trasport illegali ta' dan it-tamir li ikun qed taparsi parsi xi tamir elettriku elettroniku iżda ma jkunx fil-fatt. U għalhekk irridu naraw li nagħmlu xi xogħol biex insibu mod aċċettabbli il qoddim biex niksbu dan lan. Ir-rapport jisħaq ukoll l-importanza li l-Unjoni Ewropea tżomma l-obbligi tagħha biex bekk niżguraw li direttiva ma toħloqx pis amministrattiv li jaffetwa s-suq intern għal prodotti elettriċi u elettroniċi Għal darboħra għanna għan u approċ li qed inħadnu aħna wkoll fil-Kummissjoni u hija importanza pereżempju għal kors għal għal-bejħa transkonfinali fuq Libja u fuq distanza. Naqbel li l-Kummissjoni Mussert tmur, najdilkom li l-Kummissjoni miex kontra din il-proposta u nixtieq insemmi xi ħaġa dwar standardizzazzjoni biex ikun hemm standards fuq il-ġestjoni tal-wi u hawn nixtieq infakkar li għandna proġett finanzjat taħt il-programm Live għall-iżvilupp ta' dawn l-standards. L-Organizzazzjoni ta' Standardizzazzjoni Ewropea ġiet ikkontattjata propju fuq dan il-proġett u xi ħaġa oħra li nixtieq insemmi hawnhekk malajr malajr hija li diskussjonijiet fuq din id-direttiva qed iseħħu taħt il-proċedura ta' riformulazzjoni u din il-proċedura teskludi ċertu elementi ta' direttiva mid-diskussjoni l-aktar dawk li mhux koperti mill-proposta inizjali tal-Kummissjoni msejħalu il-white paper fil-fatt. Il-Kumitat tal-Ambjent fl-ewwel qari senjala il-ħtieġa li niddiskutu d-dettalji tal-obligi finanzjari tal-produtturi u la bosta rapport tas Sur Florence itenni din ħtieġa l-diskussjoni. Jien nixtieq nisħaq hawnhekk li minkejja aħna rridu naqblu mar-rapporter li dan huwa suġġett importanti, xorta waħda ma nkludejniex fir-riformulazzjoni. Xi oħra ta' tħassib għall kummissjoni hija li kwalinkwa bidla l-ambitu tad direttiva trid tkun proposta ġala darba ikonna l-evalwazzjoni tal-impatt fil-fisseħ. Aħna naħsbu li l-kol naqblu li l-pozizjoniet tagħna jridu jkunu bbażati fuq xjenza bażati fuq il-fatti. U għalhekk irridu nżommu ma' din il-bażi u jkollna diskussjoni fuq it-tibdiliet tal-ambitu ġala darba ikonna evalwazzjoni tal-impatt disponibbli fuq din il-kwistjoni. Biex nagħlaq sur President bħalma qed fil-bidu aħna għandna ħafna xogħol d iżda jiena fiduċjuża li nistgħu nkunu ta' suċċess flimkien u intom tistgħu sserħu fuq l-appoġġ tal-Kummissjoni biex tħaffef il-proċess fejn hu bżonn. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora Manguto. tal-isplegazzjonijiet mill-Kommissjoni, issa nistaw nisemaw il-Konsil u il-kollega mill-Presidenza Pollakka l-esta tina xie elementi u input minnaħa taħħa, jek jozbuk.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 nserħilkom raskom li l-presidenza pollakka tixtieq taħdem flimkien magħkom fit-tieni qari għal din il-leġiżlazzjoni. Nittamaw li ikonna riżultati pożittivi għalhekk ħanaħdmu flimkien mal-Kummissjoni u anke mal-Parlament Ewropew mod kostruttiv, bi spiritu kostruttiv. It-tieni qari fil-fatt hija priorità ewlenija tal-Presidenza Pollakka u ħanamlu l-almu tagħna dak kollu possibbli fis-setat tagħna biex naslu għal ftejm fuq it-tieni qari għal dan il-punt. Ix-xogħol fuq din id-direttiva beda imbeda ftit snin ilu diġà u għalhekk issa l-Kunsill ħerqan ħafna li l-leġiżlazzjoni fl-aħħar mill-aħħar tinħareġ. Din la bozza direttiva hija marbuta eh, mal-strategija tal-Europa 2020 u mal-użu effiċjenti ta' risorsi u nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar se naslu għal roadmap ta' dan kollu biex bekk turina it-triq kif naslu għall użu effiċjenti ta' risorsi. U naħseb li d-direttiva tagħmel propju dan u toqgħod tajjeb fil-xogħol kollu li għandna fuq dan ir-rigward. Issa rridu naraw kif ħan applikaw ir-regoli u t tattiki meħtieġa biex naraw li qed nużaw ir riżorsi tagħna kemm jista' jkun b'effiċenza. Aħna rridu nkunu ċerti li qegħdin inħarsu l-ambjent wara kollox meta nintroduċu il-leġiżlazzjoni tagħna. U għal daqstant nħarsu lejn il-prevenzjoni bħala l-għana u l-għini tagħna u fuq medda twila ta' żmien aħna rridu nivitaw li jkun hemm xi prassi illegali jew kwalinkwa prassi li kompli tagħmel situazzjoni sitwazzjoni għall-ar flok aħjar U għalhekk ma rridux noħolqu sitwazzjonijiet fejn m'hemmx ċarezza fiħdan il-leġiżlazzjoni. Għalhekk irridu nagħmlu dak kollu possibbli l għalmu tagħna sabiex dan ikun il-każ. Ovvjament huwa ċar li l-koll tapprezzaw l-importanza li namlu xi ħaġa biex bekk nagħtu inċentivi liċ ċittadini biex jirriċiklaw għal jirriċiklaw l-iskart ta' tamir elettriku u elettroniku. Ma rridux ikonna aktar burokrazija milli huwa tassew meħtieġ u għalhekk jiena ċerta li l koll taqblu miegħi fuq dan. Nixtieq insemmi xi ħaġa oħra li diġa' semmit fih dan id il l-kwistjoni tad definizzjonijiet. Dar każ nixtieq nitkellem dwar id-definizzjoni tal-produttur min jahde fil-manifattura fejn binna fuq definizzjoni li tkopri il-produtturi Ewropej. Bekk għandha tkun possibbli li fl-istess ħin ikollna definizzjoni għall-Ewropa kollha kemm hi. Waħdanija, iżda anke jkollna fl-istess ħin definizzjonijiet fuq il-livell nazzjonali. Din hija xi ħaġa kemm xejn diffiċli bħalma nafu għaliex billi jkollna definizzjoni nazzjonali fuq il-produtturi Dan jippermetti l-Istat membru jaġixxi kontra il-rimi illegali tal-prodotti u ta' tamir u anke kontra każijiet illegali ta' esportazzjoni ta' prodotti li mhux konformi mal-liġi. Għalhekk dan huwa strument importanti li l-Istati membri hemm bżonn li jkollhom fil-kaxxa tal-odda tagħhom sabiex ikunu jistgħu jitrattaw każijiet bħal dawn. Jiena nemmen li Dan jibqa' neċessarju li nagħmluh huwa xogħol siwi biex bekk definizzjonijiet nazzjonali jibqgħu jinżammu u din hija importanti għall presidenza Pollakka zdan kan numru ta' stati membri oħrajn fih dan il-Kunsill. Nixtieq intenni għal darba oħra li nixtiequ nikkooperaw b'rabta sfiqa magħkom fuq dan il-punt u nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali lir rapporter li ħejja dan ix-xogħol, dan id-dokument, dan ir-rapport. Ma ngħid ħafna u ma tantx kellu ħin fejn jaħdem. Dan ovvjament kien utli u ta' għajnuna lejna u nittamaw li naslu għal konklużjoni fuq dan il-punt malajr kemm jista' jkun. Il-President, jider li naqblu hija ħaġa tajba li qed nisimgħu li, li din hija priorità għall-Kunsill naf li l-rapporter huwa xjentista u jekk ħajkonna riżultat f'dan il-mandat se tkun xaġa tajba. Fl-aħħar il-rapporter nixtieq ngħidlu grazzi għal darba oħra. Naħseb li kulħadd irringrazzjak u aħna rringrazzjak kien ukoll Karl Heinz Florence, grazzi, xi kommenti fuq il-punti li li saru, jiena ma stajċi wieġeb għal kollox li jintqal iżdaħan norbot ma xi punti li semmu. Nibda mis-Sinjura Gerbrandi u l-kummenti li għamlet. Huwa minnu li għamilna xi żbali fl-modi fir-rigward il-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam, il leġiżlazzjoni f'dan il qasam Nafu li l-politika tal-iskar tal-Europa eh, kien fija qasijiet, ejja nħarsu lejn l-inċenerazzjoni meta mqabbel ma' riċiklaġġ huwa tort ħtija l-industrija jew inkella aħna morna kontra dak li introduċejna fil-leġiżlazzjoni. U għalhekk kredu nqogħdu attenti li din id-darba nimxu fid-direzzjoni tajba. Jek aħna għanna rati rati olin ta' ġbir, L-industrija ovvjament se tkun aktar interessati li tipproċessa dak li ġi miġbur bħala skart u aħna lejn dan qed nimmiraw. Ma tistax tajt minnaħa li iva ħanaraw evoluzzjoni tal-politika tagħna fl-istess ħin sal-lum l-affarijiet ma tantx kienu qed isiru fattibli kollox kien jagħti kampa fl-arja. rajna l-conveyor belts fir rigward l-anijiet ta' riċiklaġġ u għalhekk għadna lura f'dan il-qasam, dan huwa punt importanti. Mbagħad kwestjoni oħra rridu naraw kemm iċ-ċittadini tagħna huma għandhom huma konxi dwar il-ħtieġa li jagħmlu separazzjoni ta' dan it-tamir li huma elettriku jew elettroniċi u jisseparawhom minn skart ta' tip ieħor. Ovvjament hija stampa diffiċli ħafna. U miex kwistjoni lanqas ta' flus, iżda hija kwistjoni ta' motivazzjoni ta' ċittadini tagħna u hemm bżonn li ċittadini kollhom inċentivi li jażlu dan it-tip ta' skartu jisseparawh. Norbot ma dak li qal il-kollega Awstrijak kanna perċentwali għat apposta numru ta' affarijiet li jiġu miġbura u nista' nifhem li l-Awstrijakki irnexxielhom ikollhom perċentwal sot solidu u jifmu eżattament ikun jistgħu jixtarru kemm minn dan l-iskart huwa skart ta' tip elettriku jew elettroniku. Xejn mu faċli, hemm diffikultajiet ovvjament, iżda jidher li ikun aħjar li nipperswadu li ċ-ċittadini tagħna jagħmlu din it-tip ta' separazzjoni jew ġbir ta' skart. Iktar minn noqogħdu ngħidu li m'hemm l-ebda mod li neħelsu julli teħelsu il-mittamir ta'kom fit-tmim ta' ċiklu ta' ħajja tagħhom. Nafu li ċittadini qed jixtru bil-bosta dawn it-tip ta' tamir jiena lest nistieden lill-kollega nisemmi dan il-punt naf li hemm kwistjonijiet legali u tħassib legali fuq dan l-aspetti. Jiena minix espert legali u għalhekk inkun grat jekk tassow tista' tindika li eżattament x'inhuma ma tħassib tiegħek u ma xiex qegħdin jorbtu fil-kuntest legali. Jiena bażikament naħseb li aħna il-koll qegħdin ħarsu lejn l istessan għan, hawnhekk u ovvjament hemm differenzi kbar bejn dak li qed jagħmlu ċittadini, dak li qed jagħmlu l-istati membri u l-Kummissjoni m'għandha xejn fideja bħala għodot biex tippermettija li tkun tista' tejjeb is-sitwazzjoni. Naħseb li l-Kummissjoni qed taħseb li timxi fid-direzzjoni tajba, iżda ovvjament dejjem hemm kawtela f'dan ir-rigward, l-affarijiet dejjem jibqgħu kif inhuma min jitwilet tont ma jmux kwadru u nafu li xorta waħda mem lebda semmija ta' dawn l-idejat moderni li aħna nittemaw li fl-axar mill-axar jitwetqu. Jina dejjem ħlomt biex najtek li konna suq intern waħdini ta' veru, reali u dan, dan lan zamni għawnek fil-Parlament Ewropew għal 20 ta' snin fil-fatt, iżda irrid ikun hemm xi ħaġa li tagħmel tajjeb għal dawn il-prodotti li jaslu fit-tmim ta' ċiklu ta' ħajja tagħhom u mhux inħalluhom hemm eh, jispiċċaw u nħallu fidejn iċ-ċittadini li jagħmlu tajjeb għal dan. Grazzi. Grazzi naħseb illi issa nistgħu ngħidu ntemmu dan id-dibattitu għalissa il-12 ta' settembru 6 ta' filgħaxija u jeskadenza għall-emendi u nivvutaw fl-4 ottubru fil-Kumitat tal mv Ningrazzjakom ta' dan, ġifiri l-aħħar punt issa fuq l-aġenda tagħna. Ija punt eh, ibess u kol gbir importanti, pero il-nies edin joqsu kull majmu, jmur, għax sa it-tardja. Imma għawnek għan nitkalmu dwar it fissu u l-użu prodotti bioċidali ma fil-li inti, eh, Senior Club, inti tħidim tsfiq biex toħroġ b'dan il-rapport fuq dan il-sujġet importanti li jaffet għanna l-kol. Mela, kif fedna. Hija kusjoni specifika ħafna l-esperti hawnhekk qegħdin fosna. Carmen Flores u parti minn dan U aħna irridu wkoll dan il-punt inkomplu naħdmu fuq u eh, ma nistawx eh, nħalluh eh, jħarbinna għaliex huwa tassew punt importanti ħafna u relevanti. Jiena xi ingrazzja l-kollegi, segretarjat, kooperaw bis-sfiq hawnhekk tul il-pawza tas-sajf. U s-sadat et jafas iż-żmien għal tini qari u għalhekk id-diskutu hawnhekk wara f'sinar nittama li dawk illi huma hawnhekk preżenti kellhom ċans li jqraw id-dokument ikinħarsu lejn il-perspettiva komuni kważi nofs l-emendi tal-Kunsill tul l-ewwel qari ġew ċattati ħafna mit-talbiet tagħna ġew inklużi speċjalment dwar il-prinċipju tal-provvista, il prinċipi tal provvista il direttiva tal-qafas tal-ilma u atti leġislativi oħrajn ma mal-ilma dawn ukoll tqisu. Dawn ukoll prodotti ta' sostituzzjoni l għandhom permessi għal xi seba minn seba' sasar snin u uh, kimiċi li jaqgħu taħt uh, per esempio sostituzzjoni pal PBT mejiex memx analizi ta' riskju speċifiku jew tikketjara li jom daw. Anzi, jgħid il-kelim hemm evalwazzjoni ta' riskju speċifiku għal nano eh, materjali nano, imma għanna tifsira sta definizzjoni ta' gruppi jekkim seħa sensittivi u għal raġuni ta' autorizzazzjoni hemm differenza bejn tibdiliet amministrattivi, tekniċi u sostantivi ġvina kontenta bil-perspettivi komuni, jan punti fejn il-konsill għarreb sew lejn il-komitat tagħna pal per eżempju fejn waqajna il-kriterji esklusivi u nwessaw il-defsir u definizzjoni tal-familji tal-prodotti differenti ma minnija komprensiva għamilna ressaqna 101 emendi emenda hija ħafna għal tieni qari. Bażikament li lew u l-perspettiva komuni ta' dan ħafna kontradizzjonijiet. Ma kenniex daqshekk ħin għad dispożizzjoni tagħna, ġiri dan daħal mill miftejn politiku naħta tal kunsill u din xi ħaġa li l-Parlament se jkollu jisolvi. Ħafna mill-emendi tiegħi huma tekniċi ħafna fi natura tagħhom jgħinu għal konsistenza Eh, jaraw illi l-rabtiet bejn il-punti diversi u kriterji kollha huma iktar ċari, konsilju diħorġu bċertu spjegazzjonijiet minn aħna tagħhom din hi xaġa dejjem qed iġifieri natura tal-emendi. Jieħna inħarsu lejn ir-rapport issa. Hawnhekk qegħdin ngħidu. L-ewwel net Għajsu li għatti delegati dispozizjoni ta' implementazzjoni minn ta' ċara illi il-Parlament irid jisħaq illi il kunsill biddel ħafna dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni u qed jirrestringi l-kompetenza tal-Parlament għal artiklu 8a u għal dak li huwa kimika u il dak li għandu xieqsa ma' artiklu 70 tal-mizati taxxi Hawnhekk dawn jaqgħu taħt id-delegati għall-Parlament u issa tajjeb ħafna li il-prodotti bioċidali jaqgħu taħt annes wieħed. Dan huwa talba mill-Parlament u l-ewwel qari ma jiena ma jistax ifhem li l kunsil għamlu lista għat-tapposta ta' kimiċi illi ma jwetqux il-kriterji għal autorizzazzjoni simplifikata ġifiri mux bil-materjali bis eh, huma imnizlin imma taħt din il-proċedura fl annessi dawn għandu kollha jaqgħu taħt atti delegati u għandhom ikollhom ukoll eh, annes komuni. U jiena naqbel mal-Kummissjoni fuq il-lista ta' sostanzi. Aħna konna qbilna illi ħajkunem autorizzazzjoni komuni għal kull tip ta' prodotti bioċidali li fal dawk illi għaw taħt il-kriterji ta' esklużjoni mux bħal ma eh, dak li għal il-Parlament il-Parlament jiġifieri il-Kunsil jaraw ħafna mill-kontrolli li jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-Istati Membri u il-Kunsil iridu biss li jridu kollhom biss ta' kornament. Il-perspettiva komuni hija li Tu waħda li tuża l-proċedura ta' żewġ fuq żewġ passi ta' autorizzazzjoni li ħatibda mill-2020 u issa l-autorizzazzjoni fi żmien teoretiku li il-grupp ta' prodott għal bioċidi ta' bioċidi ma da maddiċ minn proċedura ta' approvazzjoni għalhekk ifisser li ma jistax ikun hemm approvazzjoni li tingħata għalissa il-konsiderit gruppi sħaħ ta' prodotti illi ikunu esklużi pal per eżempju prodotti warming, defoliating u oħrajn biex rridu neskludu għom il-gruppi kolla. Ħna rridu naraw illi konna iktar prodotti innovattivi fissuq Għalek, dawn għandhom ikunu fil-lista ta' esklużjoni fil-każ. Jista' jkun iktar il qoddim se jkun hemm ta' prodotti illi għaw mbagħad taħt dawk il-kriterji msejħin cut-off criteria, iżda jiena nixtieq li nara dan l-approċċ li jittieħed fuq żewġ passi, speċjalment għal dawk il-prodotti li diġà għaddew mill-programm għal awtorizzazzjoni bioċidali u dawn jistgħu jitolbu għal awtorità tal-komunità u l-autorizzazzjoni tal-komunità wkoll tittiġi mwessa għal grupp kollha ħlief dawk il-prodotti li jkollhom sostanzi li għaw taħt il-kriterja ta' esklużjoni. Din ma nistaqirdu zomu zot fuqa. Rigward il-miżat aħna rridu regoli ċari għara din, importanti ħafna, speċjalment għal dawk il-pajjiżi, li jridu jkunu jafu mirridu net se jkunu l-ispejjeż għal prodotti ta' monitoraġġ u autorizzazzjoni. Inti ħajkollok tiġbor it-taxxi fuq livell annwali sabiex ix-xogħol jkun se jsir sew u l-proġett ikun jista' jista' jħallas eh, il risorsi tiegħu stess. U minħabba il-regoli ta' suq wieħed u suq intern ma nistgħux tagħmlu għad biċċa ta' xogħol għalhekk ikollna bżonn igwaljanza madwar il-pajjiżi kollha u għalhekk irid ikun hemm armonizzazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea u għal prodotti vjaċitali. Dan huwa suq żgħir ħafna xi ħaġa post fejn l-effiċjenza tal-ispejjeż hija importanti ħafna u ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn il- minn il-produttur jaqbatu jfittex il-pajis li huwa li rħas U il-konsil l sejn definizzjoni ta' il gruppi f'periklu, l-endangered groups, u però ma datta ma użawx din l idea ta' użu sostenibli ta' prodotti bjaċedali. hawnhekk il-konsumatur ukoll irid jingħata informazzjoni xirqa u ġusta. esempio, fil-Ġermanja in-nies huma mħarġa sew ħafna eh, dwar il-bioċidi, dwar dwar kif għandhom jużawhom u eh, dik dan jikollu seħma dwar l-Unjoni Ewropea kolku tajjeb biex ikun l-użu mod imħarreċ eh, dawn it-tip ta' prodotti. Aħna inna ġildu kol fuq it-tikketjar. Tikketjar ta' prodotti perikolużi xirdu ngħidu biha eh, perikolu jekk pereżempju għandek effett bioċidali estern skont il-femma komuni dan kien jadbisa sustanzi li tul il-proċess ta' manifattura daw per eżempju kollhom kuntat prodotti bioċidali fil-proċess imma mbagħad il-prodott aħħari, prodott il-nifsu, per eżempju ktieb, m'għandux prodott bioċidali fih. Għalhekk ma nafux jekk per eżempju ngħidu il-proċess intuża billi jużaw bioċidali per eżempju. Aħna ma rriġniġ bi soluzzjoni tajba li għadi eh, u rridu nridu nridu diskutu forsi xi ħadd tixallu xi bozza f'imkien u jħorxoġ b'xi idea brillanti. U kena u koll tajba ħafna mal-kommissjoni ħarisna lejn dak il- il-fat li issa għanna bżon approċ li wieħed jista' jrobot fuqu u t testi kollu rrit jintuża. Jina naħseb illi għanna bżon inkunu nafux edin nejdu. Rikwet materials. Għanna morna għal direttiva ta' kell ġdid u t-sira tagħna ma' konsil ma' għablux. Allura jdiħħoġu b'definizzjoni ġdida sal-tmim din is-sena Jiena n fużajt il-titlu li kena qabel. U rridu narwa settlement meta ħana ħarġu b'definizzjoni. Nxin kunna fil għaliex il konsil bidel il-koll numri tal-artikoli kollha u għalfej aħna għandna dan il numri ġodda. Għax issa kustjoni komplikat ruħa aktar milli kienet. Inti, meta tkun qed taqra l-biċċa ta' xogħol mhux għalfejn toqgħod taqra kollha biex tifhimha suppost. Aħna għalhekk ippruvajna ntejbu il-mod kif kien hemm qaġi Aħna jiena nistenna bil-ħerqa biex nisma' l kumenti ta' dan il-dokument, grazzi. Grazzi. tal-introduċejta il-skadenza għal ressiq tal-emendi ndi eh, kienet ta' problema għalina. L-istess problema li kellna meta konna qegħdin nitrattaw is-suġġett ta' qabel. Kif qasna nistgħu nġelu nies jiftakru kif u fuq għal xiex għedin nileġizlaw. Specialment eh, persis membri jdu jżommu definizjoni tagħhom stess, imma aħna għamil aħra għandna suq wieħed ġivir għandna bżor, li jkollna definizjoni komuni. Aħna li ta' ġobda l fat li għandna żewġ shadows fil-fatt hawnhekk. Signora Klaas, il-rapporter tana. Nirringrazzja jena naħseb illi dan il-rapport fih punti eccellenti. Fatt naħseb ukoll li l-introduzzjoni jenet eccellenti u naqbel ukoll ma' ħafna mill-punti li għajmet. Nixtieq ukoll nirringrazzja tal-li aċċettat li terġa' tisħaq fuq il-ħtieġa li konna direttiva fuq l-użu sostenibli tal-prodotti bioċidali. Dan huwa punt li mill-bidunet kien essenzjali għal grupp politiku tiegħi ġifir l-użu sostenibli jiena tassew kuntent illi il-Sinjura Klass aċċettat. Din naħseb li għandha tkun waħda mill-prioritajiet tagħna. Jiena Kuntent ukoll li ġie inkluż il-kapitlu fuq l-esperimenti fuq l-annimali. Naħseb illi kemm jista' jkun għanna nevitaw kem jista' jkun li dan isir mingħajr ma jkun hemm tnaqqis fi standards ta' sikurezza però naħseb ukoll illi dan ukoll se jitlob ukoll ħafna xogħol u anki biex jitħejjew għat biex tħejjew ukoll dan il- dawn l-emendi emendi li aħna nappoġġawhom aħna naqblu mal-prinċipju li aħna nilimitaw l-esperimenti fuq l-annimali. Naqblu u koll li ma nix ma nistawx naċċettaw li s-seta tal-Parlament Ewropew jitnaqqas jew jiddajjef permezz ta' miżuri ta' eżekuzzjoni minn flok ta' atti delegati. Din hija kwestjoni ta' komitoloġija imma mhux dik biss teżisti. Għalina l-atti delegati Sax naċċettawhom, ma nafx kif il-Kunsill ħaseb li aħna konna sa naċċettawhom dawn jien għandi l-impressjoni li il-Kunsill joħ jipproponi xi ħaġa fil-waqt li jkun jaf li aħna ma ħnissa naċċettawha. Forsi biex eh, jinn imma jekk din hija l-pożizzjoni ħarja tagħhom eh, maħna se naslum kien mela. Wara dawn il- punti pozittivi hemm xi punti fejn aħna nħossu li hemm bżonn ta' modifiki fir rigward tal-proposti li għamlet is-Sinjura Klass nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. L-ewwel nett il-kriterji ta' esklużjoni. Ma naħsbux illi huma qawwin biżejjed. Naqseb illi kien nimisna ninkludu oħrajn u naħsbu kolli li l-eċezzjonijiet u kriterji ta' esklużjoni fuq id-derogi u kriterji minn dawn il-kriterji ta' esklużjoni. Ah, Mantum xin kizbu kif ġipu laħa, bżon li tassew kun hemm provi li huma meħtieġa mek ikun hemm deroga minn l-eżenzjoni allura mela hemm bżonn ukoll illi kun hemm sostituzzjonijiet jekk jekk aħna natu deroga jew eżenzjoni bżonn li jkollna xi ħaġa biex nissostitwuha. It-tieni net jiena naqbel ma' Joe Linen. Il-lan ta' dan it-test huwa li konna su u leġislazzjoni interna waħda jiġifieri hemm bżonn li konna reġim leġislattiv uniku, reġim wieħed Issa, jekk fil-kas tal-Unjoni Ewropea tiħed f'pajjiż wieħed tot tal-pajjiżi kollha l-oħrajn, mela ovvjament din tista' toħloq problemi fuq livell tal-saħħa u l-ambjent jista' jkunu eh, jinqalaw situazzjonijiet ċerti pajjiżi fejn ikonna ngħidu le ma tistgħux tużaw prodotti bioċidali u jekk dan ikun il-każ hemm bżonn illi din il-possibilità tinżamm. Din hija xi ħaġa li aħna dejjem iġġilidna għalija u Sinjura Klas kienet ukoll uh, rapporter fuq uh, l-istrument dwar pesticidi, pesticidi ġifiri taf li aħna dejjem ħadna din il-pożizzjoni u se nibqgħu nisħu fuqha. Hawnhekk mhix biss kwistjoni ta' eh, li aħna ma rridux soluzzjonijiet komunitarji assolutament imma aħna namluħ fejn nistaw, imma fejn ma nistawx, ma nistawx namlu l-impossibli jekk ma jkunx possibli minħabba raġunijiet ta' saħħa dwar il-nanoteknoloġiji dawn irridu jkunu trattati separatament. Smajċ qalet il-Kummissjoni fuq dan is-suġġett. Taħsbu li għandu jkonna tassew dan il-kapitlu separat fuq dan is-suġġett. X'taħseb il-Kummissjoni dwar dan kollu? Għaliex eh, xaħat eh, eh, xaħut għalu illi għanna nitkelmu biz dwar prodotti bioċidali li jintużaw fil-proċessi primarji. Unbat kienem u kol min semmaw prodotti pal per eżempju eh, per eżempju dawk il-prodotti illi kunu imprenjati b'sustanzi illi ehm, ikkeċċu il-nemus per eżempju. Dawn ukoll jistgħu jkunu riski riskju għas-saħħa. Minn banda nippruvaw nħolqu ehm, vantaġġi għas-saħħa fil-waqt illi fl-istess mument, fl-istess proċess ikun hemm svantaġġi għas-saħħa. Jiena nixtieq illi nisma' minant il kummissjoni x'taħseb dwar il-prodotti finali illi fihom il-bioċidali. Korin Lapage. Grazzi. Sur President, jiena naqbel mal kollega li għadu kif tkellem qabli. Nirringrazzja l rapporter għall isforzi kollha tagħha, però jiddispjaċini li l-bilanċ li konna l-ħaqna wara l-ewwel qari huwa mbiet ħafna sa minn dak li għandna qudiemna llum. Kif għal Dan Jorgensen fuq l-użu sostenibli jiena naqbel 100% mar-rapporter ebda problema hemmhekk imma F'dak li għandu xaqsa ma' kriterji ta' esklużjoni li għadhom kif issemmew. Naħseb illi għadna l-bot ħafna bżon li konna livell minimum naraw id-dispożizzjoni eh, minima fuq dak li huma l-inhibituri endokrinjani l-artiklu 2.a pożizzjoni li ħadna wara l-ewwel qari kienet tiddefinixxi b'mod aktar ċar dak li rridu nifmu u ninfistru b'riskju negliġibbli. Mbagħad naraw x'inhuma dawn il-perturbaturi endokrinjani u mbagħad hemm ukoll bżonn li l-istati membri jelaboraw pjanijiet għal prodotti ta' sostituzzjoni. Issa dwar l-ingredienti attivi Jina nishti illi morru lura għal propożizzjoni tal-Parlament wara l-ewwel għarif dwar dawn il-sustanzi illi ħasbuna effetti neurotossiċi jew immunotossiċi. Dwar il-prodotti li jkunu trattati hemm bżonn ta' bil-fors li nsaħħu il-mekkanizmu illi propona il-Kunsill dwar il nanoteknologi u nanoprodotti prodotti Jiena naqbel ma' Sinjura Klas u d-definizzjoni li ta' tagħhom madana kollu bħal kunsil i qed proponi illi nieħdu d-definizzjoni li se tiġi proposta mill-Kummissjoni meta wieħed iqis xadna minn xi xadna kif għaddejna bħalissa naħseb illi ma nistawx inħallu lill-Kummissjoni tiddeċidi waħedha fuq xi ħaġa bħal din. Bat dwar definizzjoni tan nanu eh, il-Kummissjoni edha se toħroġ b'definizzjoni u anki il-Parlament u l-Kunsill għandhom ikunu involuti dwar it-trasparenza jiena se nerġa' nipproponi l-emenda li jiena diġà prezentajt fuq l-impatt fuq l-ambjent. U nitlob ukoll l eżigenzi li għandhom xaqsmu mal-komunikazzjoni l pubbliku tal-listi ta' sustanzi u prodotti awtorizzati tinżamm. Fl-aħħar dwar il-mekkaniżmi ta' awtorizzazzjoni, awtorizzazzjoni komunitarja Naħseb li sistema proposta mill ja sistema raġonevoli tippermetti eh, il-xoll li sir pass pass kontak li ħareġ fil-rapport tal-2007 u l-affarijiet jistgħu jiġu aġġustati skont il-bżonn fuq l-awtorizzazzjoni semplifikata mbagħad tal-prodotti Din hija idea interessanti għaliex iva għandna bżonn ta' mekkaniżmi iktar flessibbli imma l-implementazzjoni tħassibni xi ftit fil-fatt il-Komissjoni komuni għandha l-annes wieħed li tajt liema sustanzi jistgħu jiddaħlu fiha dan joħloq żewġ problemi l-ewwel nett il-Kunsill diġà daħħal il-sustanzi f'dan l-anes wieħed mingħajr ma nafu fuq xi baza ruħu biex jasal għal dan u biex naraw li dan jissodisfaw il-kriterji eh, x'inhuma aħna ma nafu x'inhuma kriterji mal prodotti diġà qegħdin hemmhekk ħaġa kurjuża din un mbagħad tini sistema ta' autorizzazzjoni fuq is-sustanzi mhux biss fuq il-prodotti. Din hija xi ħaġa pratika dawn huma l-kummenti li jiena xtaqt nagħmel nissena nistenna bil-ħerqa biex nisma' il-tweġibiet tal-Kummissjoni. Eh, merci beaucoup, Corinne Lepage. Euh, Grazie tassew, Corinne Lepage. konnet nipristennew, nipristendu nistennew minn eċo, missanna direttur għal fajt regolatorji illi ġej minn Helsinki biex ehm, jgħidilna ftit x'inhu hija l-opinjoni tiegħu fuq dan kollu. Minn eka. Grazzi ċej. Ja iva, bħal direttur ta' affarijiet eh, regolatorji għal eka Jiena kont qed nħejji il-xogħlijiet ta' ġejjini għal eka għal taħt il-kustjoni ta' bioċida, prodotti bioċidali u n-ingressakom tal-istudentuni hawnhekk fostkom. L-Aġenzija ta' prezza ħafna istedina li niġu hawnhekk fostkom, aħna din nieħdu tejjiet tagħna l-mandat il-ġid bis-serjetà ħafna u aħna impenjati illi nwasslu prodottu xogħol Eh, tajjeb ferm. Jina nittama li l-esperienza xjentifika um, fukol fil-lat operattiv minna ħatana se jkunu importanza li kom meta tkunu qegħdin deliberaw Aħna għalina l-iktar punti kruċjali huma dawk l implikazzjonijiet tal rizorsi għal xogħlijiet tal-ġejjin. Ir-raġuni ta' dan huwa li r-riżorsi tagħna huma diġà eh, qed iġebduhom kemm jista' jkun u diġa hemm din is-separazzjoni stretta bejn il-finanzjament ta' il-reach u incentivi ta' bioċidali u anki jekk ħajkun hemm rabtiet bejn iż-żewġ biċċiet ta' leġiżlazzjoni xorta waħda il konti ta jkollna inżommu eh, separati, ġifieri aħna ma nistgħux nużaw tħul jew sussidi li għandhom xaqsmu marriċ u CLP għal l dawn il-xol li għandu xaqsa ma' prodotti bioċidarji ġadda ġifiri nistanejt bis li rizorsi, ħtiġi ta' rizorsi għal-Aġenzija ser ikollhom jiġu evalwati minn ġdid permezz ta' stqarrija leġislattiva ġdida ġala darba dan ikun ġim miftiem. F'dan il-kuntast jiena ninnota b'apprezzament il-riżultati tal-vot ta' dan il-Komitat fuq il-punti tal-budget għal dak li eka. Aħna wkoll innutaw li eh, aġġustamenti żgħar għal dal pereżempju għal kwistjonijiet ekoloġiċi bħal bioċidali, prodotti bioċidali jista' jkollhom ehm, effett fuq kif jaħdmu l-affarijiet fuq il-proċessi. U għalhekk aħna nilqgħu l-emendi tekniċi li resqu r-rapporter eh, li ser jiffaċilitaw il- implementazzjoni prattiku tal, eh, tal, tal regolament. Peress li ma kienx mistoqsijiet diretti lejleka, jiena ħanfoka biss fuq il-kwistjonijiet kruċjali għalina. Għaf termini tal-ambitu tal-autorizzazzjoni tal-Unjoni, aħna nilqaw naturalment il-twessi li qed jiġi propost tal-wol ta' eka u responsabilitajiet ta' eka. Sabiex aħna nkunu nistaw dan il-proċess nkun wieħed ta' suċċess mela jrid ikun hemm ċertu fatturi ta' suċċess irridu nilħqu u għalhekk irridu jkunu ċari biżejjed fil-ambitu legali s-sistema ma jistax tkun komplikata żejda u iżejjed u aħna eh, naħsbu li fuq fuq nistgħu ngħidu li din tista' taħdem fil-prattika aħna rridu nipprovdu ċertu riżorsi għall-eka, speċjalment għal provdiment ta' servizzi ġodda, u hawnhekk ukoll kif semmejna wkoll tibdilizzar żgħar jistgħu jkollhom implikazzjonijiet ta' riżorsi eh, kbar u għalhekk huwa importanti illi naġġornaw ir-riżors finanzjarji u stimi ta' riżorsi finanzjarji għal dik li hija l-aftejjem aħħari. L-iktar kussjoni importanti brabta ma' dan l-aspett tal-Unjoni huwa li it-tielet fattur irrid nsemmi huwa l-estensjoni tal-ambitu tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni. Dan huwa proċess ġdid fuq livell tal-Unjoni u għalkemm hemm esperjenza fuq livell nazzjonali fuq awtorizzazzjoni tal-prodott, dan l-approċċ u proċess fuq livell tal-Unjoni hija ta' sfida wkoll teknikament eh, u Għalhekk huwa ta' importanza kbir minna ħatana illi naċċertaw illi jkun hemm fażi ta' bini tal-kapaċitajiet u eh, żmien li fih qed jista' jitgħallem u dan huwa wkoll ikkalkulat permezz ta' ċertu proċessi eh, riċ fejn ukoll qegħdin nanticipaw dawn it-tip ta' proċessi għal xogħlijiet ġodda f'dak l-ambitu. Għalhekk aħna nabżon ikonna twessih tal-ambitu tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni u żieda inkrementali tal-pista xogħol u dan il-pista xogħol għandu jiġi mkejje permezz tal-numru ta' applikazzjonijiet li qed jiġu mbagħad sabiex in-numru ta' tipi differenti tal-prodotti kalkun jistgħu jgħidu automatikament x'tip ta' eh, pista xogħol se kemm ħakun bir il-pist tax-xogħol. U rigward it-tester fuq l-annimali, aħna ħana nota il-apprezzament illi ħajkunem sforzi gbar biex ma jkunx hemm tisser fuq l-annimali ma dawn il-kriterji għandhom ukoll huma allinjati ma' riċ u proposta li palissa u għalhekk eh, għal-prodotti bioċidali jkun possibbli naċċertaw illi fl-istess waqt eh, informazzjoni ta' kwalità u formazzjoni xjentifika ta' ċertu kwalità tkun provduta li fl-istess waqt tkun tista' ukoll tevita kull tip ta' testi tiegħek fuq l-annimali li ma jkunx meħtieġ li dinna dan huwa parti minn xogħolna u aħna dejjem nagħtu linji ta' gwida u pariri lill-industrija ehm, biex dan iseħħ u koll nagħtu l-esperjenza tagħna biex nużaw sinerġiji u noħolqu sinerġija b'dawn il-prodotti u xogħlijiet għandu dak nixaqsam prodotti bioċidali. Sir Presidentina ħani hawnhekk u um, nħalli fidejk. Danke, Juka Malm. Uh, Grazie tassew, Sir Juka xaġa tajba ħafna li l ekka qed ħares lejn di kustjoni kollha mod daqshekk pożittiv għax kena tkun pittostra strabba li kieku kimiċi għom l-Ewropa ma bat il-prodotti bioċidali għom istati membri biss. Tafu li ż-żjara ta' Helsinki jekk aħna lkoll naqblu din tista' saħaħ il-pożizzjoni tagħna. Aħna nasur Patrick Murphy hawnhekk minn DG Environment mill-Kummissjoni. E, allura nixtieq nħalli fidej biex jippreżentana l-pożizzjoni tiegħu. Grazzi. Nixtieq nisħaq illi l kommissjoni li dan id-dossier fuq il-bioċidi hija importanti hija klassi ta' prodotti kimikali illi nirridu nippruvaw eh, upgrade jew anke jista' jkun malaj. Aħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex nappoġġaw iftejjim mat-tieni qari ħadna nota pjaċir illi konverġenza li qed isseħ bejn il-pożizzjonijiet diversi dawn l-aħħar minn ta' xar Imlu ċara illi l-aħħar tekst illi ħarġu bih il-Kunsil huwa titjib tal-proposta inizjali u kif intqal diġà iktar minn 50% tal-emendi parlamentari itqisu fil-tekst tal-Kunsil. Għalhekk hemm ħafna konverġenza bejn l-istituzzjonijiet, it-tekst huwa aħjar minn qatt qabel, um, minħabba fil-fadna l-input kollu li sar minn naħat kollha. Jina nishtiq u kol ningrazzja il-rapporter, il-kollega tijaj minnek għadġaqal, illi mux biss il-tekst indirizza il-kustenijiet kbar politiċi, imma dan jgħamil pass il-qoddim bi biex jiprofa jibni pont bejn il-pozizjonijiet tal-Parlament u l-Konsil ma ħafna wkoll kwistjonijiet tekniċi li ġew solvuti il-tekst ta' 250 paġna Eh, kumpless ferm, eh, l-abbazzar kien xejn faċli, l ura importanti li dan it-tekst ikun effettiv u implementabli kemm jista' jkun għaliex ħajkun magħna għal dawn l-10-15 snin sena li ġejjin. U għalhekk huwa importanti ħafna li nkunu effettivi kif kif, kif nikdbuh Inti forsi tinnota li l-Kummissjoni f'nofs ta' wissu adottaw il-komunikat uffiċjali tiegħu fuq il-pożizzjoni tal-Kunsil fin naħseb fil-11 ta' wissu u li ġi komunikat mill il-Parlament u l konsil u nixbilkom l-attenzjoni għal żewġ punti ewlenin illi għamlu il-Komissjoni. L-ewennet fuq il-kwistjoni tal-atti delegati versus ta' implementazzjoni. U l-Komissjoni hawnhekk ġibdet l-attenzjoni għal żewġ affarijiet partikolari fejn l-opinjoni tagħhom, speċjalment propta mal-lista ta' sustanzi attivi aħna wkoll kellna preferenza għal atti delegati li għandhom xaqsmu mal-lista ta' sustanzi attivi u rabta wkoll mal-leġislazzjoni sekondarja fuq il-miżati Issa din dan huwa qatt implementazzjoni u aħna nixtiequ illi kieku dan jibqa' bħala għad delegat. Tata applikazzjoni dan nista' naraw bħala kwistjoni żgħira u bil-kalkuli tagħna il-pakket probabbilment se jidħol fis seħħ wara jiġi tradott e, u jekk dan jidħol għat-tieni qari mela s-suwa nofs 2012 kun daħal fis seħħ imma data ta' applikazzjoni jeta l-ewwel ta' jannar 2013. Il-kollega tiegħi mill-eka qalu illi il-implementabilità u il-prattikabilità tal-loġġett tat-tekst huwa importanti u x-xogħol ma jistax jirrabda jirranka qabel ma il-tekst ikun daħal fis seħ ġifiri ekka ma jistax ikollu aċċess għas sussidju qabel is-sud nofs l-2013 anzi, nofs 2012 jgħid il-kellim. Allura, dekka għandha bżonn ftit iktar ħin biex kont tista' tħejji ruħha għal twettiq ta' dan it-tekst u għalhekk aħna fil-komunikat tagħna eh, rakkomandajna li l-data ta' applikazzjoni tiġi posposta sa' settembru 2013 sabiex is-sussidju tal-Unjoni Ewropea jkun tista' ilha ġejja xi sena biex hekk tkun tista' timpjega n-nies u wkoll tibda daħħal sistemi ta' IT li huma meħtieġa biex ikun hemm fil-fondazzjoni sirja. Eh, l-aħħar kumment li jaħraġ minn naħa tal-komunikat tal-Komissjoni huwa dwar ir-riżorsi. Il-Komissjoni diġà eh, argumentaw favur tibdiliet li ġew proposti u però waħed mill-ikbar eh, tħassib tagħna u naraw li tekst fir-regolament jista' jiġi mwettaq mod effettiv, mod pratiku. Għalhekk kien hemm ħafna tibdiliet li saru fit-tekst tal-Kunsill. U t-tekst tal-Kunsill ukoll is l-elementi tal-IP, imma r-riżultat ta' dan ikun illi illi x-xogħol ta' eka ġi wessa ħafna per pereżempju l-ambitu għal għal proċedura ċentralizzata żdiedet kif ukoll eh, iktar fl-ekwivalenza teknika, iktar fil komitati, iktar fil-sim ta' data, iktar fuq konfidenzjalità dan kollu pala bħala xogħol jom U hawnhekk aħna emiżna mal-komunikat verżjoni reveduta ta' sqarrija finanzjarja u hemmhekk tistgħu taraw indikazzjoni ta' xaħna naħsbu għandu jkunu ir rizorsi meħtieġa għalleka u l-implikazzjonijiet tagħhom għas sussidju tal-Unjoni Ewropea u l-forma s-sura tal- sussidju tal-Unjoni Ewropea kif qed taraw hemm iktar flu flejjes u ġżorsi li għandhom bżonn mill-bidu net biex dan isir mod eh, imħaffef u effettiv. Fuq in nanomaterials. materials Il-Kommissjoni jaħseb għalikom li ħajkun hemm rakkomandazzjoni fuq definizzjoni li imminenti. Idna ngħidu għadi. Imissa stennija hija li qed nitkellem dwar kelma imminenti ġifieri minnaw ftit ġimgħa oħra. Il-kwistjoni hija issa f'livell li ħafna fil-Kummissjoni intom ħad tkunu tistaw taraw rakkomandazzjoni, intom ħad tkunu tistaw tiġudikaw jekk din id-definizzjoni firxu dan ir-rekomandazzjoni hija konvenjenti jew xirqa għal istituzzjonijiet dwar it-trattat, l-artikoli trattat tal l-artikoli li hemm. Minn pubblikazzjoni ta' tekst kien hemm ħafna tħassib li tqajjem mill-industrija partikolari, speċjalment rigward l-ambitu tal-artiklu li għandu xaqsab ma' prodotti trattati. Waħda mill-affarijiet hija li jekk iż-żewġ iż-żewġ jiraw jaraw illi il konsumatur mon wissija sew tal-prodotti bioċidali li fil-prodott tagħhom li qed jixtru. Jista' jkun però illi dispożizzjoni marret li lin iżejjed fejn għandna sitwazzjoni sproporzjonati fejn bażikament kull prodott li li jkun lest li qiegħed fil-suq pereżempju gazzetti, kodba, mm, anki ċeramika jew fuħar, jkollhom jrid ikollhom tabella li jgħid illi xi elementi f'dak il-prodott b'xi mod xi darba nġib trattat bil-bioċidali. U dan ġara minħabba li aħna konet nipruvaw naraw illi li bieċitta mara per eżempju li kellhom li kellhom fihom fushom prodotti bioċidali u ġew trattati prodotti bioċidali għandhom jiġu it-tiketti għatema mat minħabba fek ħna problemi oħra jina xi kon spiċaw miljuni ta' prodotti li għaw taħt il-regolament ta' bioċidali u ħajkollhom bżonn jiġu tiketjati. Għalhekk għandna kwestjoni hawnhekk ta' niksbu bilanċi tajb, ġifin naraw li konsumatur għandu iva l-informazzjoni tajba fidej, iżda mill l oħra li mhux ħajkollna miljoni miljuni miljuni ta' prodotti addizzjonali fejn ħanoqogħdu ukoll ikonna noqogħdu nittikketjawhom taħt dan il-titlu dan l-isem aħna nħossu illi li promuovu l-użu sostenibli tal-prodotti bioċidali importanti ferm. Waħed mitħassib tagħna, waħed mitħassib tagħna għali jekk inti tħares lejn dak li tajamlu kummissjoni u stati membri u anki lekka minn issa u ħames snin oħra termini ta' twettiq tal-leġislazzjoni ġdida li stabilixxi proċedura ġdida reviżjoni ta' sistanzi attivi għal stabilixi u l-tawta autorizza eh, prodotti bioċidali ġodda. U u kol il-fat li ħajkolna 30 bitċa ta' eh, leġislazzjoni sekundarja li u kol ħan ikon namlu pramlu proposta fuqom, mela jekk mela pala perita ħajkonna nibdew naħdmu fuq din il-kwistjoni ta' ta' użu sostenibli. Ħalli konna rizultat sal-ħar fit ħames snin, mux il-lux mux importanti, imma ma jistax ikonna kollox priorità. Aparti jekk aħna ħasba ħafna dwar is-saħħa tal-annimali, l-ġid tal-annimali u kuntenti ħafna li dawn e, e, e, din dan id-dokument qed jimxi fid-direzzjoni għal ħarsin ta' dawn l-annimali u għal u għalhekk aħna irridu nimmaniżaw ħsara l-annimali kemm jista' jkun. Grazzi, grazzi tal-li tajtni ċas nitkellem. Grazzi ħafna, Sur Murphy. Għanna il- Sur Wojciuk li huwa il-President tal-Grupp ta' ħidma fiħdan il-Kunsill u inti wkoll għandek xi idejat x'taqsam magħna dwar pożizzjoni tal-Kunsill. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett eh, insellem il-kulħadd. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li sidintuni għal din il-laqallu u anke tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-agenda. Huwa regolament importanti ħafna għalina u huwa eh, priorità tal-Presidenza Pollakka tal konsil Għalek nirringrazzja l-Sinjura Klas, rapporter, għal ħidma taħħa. tal- li tatna reazzjoni daqshekk ta' malajra l-approċ laħal l konsillu huwa dossier eh, komplikatu u tekniku ħafna u eh, fiħdan il konsil li naħdmu fuq għal sentejn anke il-Parlament Ewropew għamel ħafna xogħol fuq u baqa ħafna xi jsir. U rridu nħejju ruħna tajjeb biex nagħmlu dax xogħol Irridu nżommu f'moħħna li ma tantx baqanna ħin issa. Ovvjament eh, dan se eh, jiddeterminaw kol xtib ta' xol se namlu, aħna rridu nikkonċentraw u nifokaw fuq il-partijiet l-iktar importanti ta' dan il-regolament. Il-Presidenza Pollakka tal-Kunsill se titlobna namlu propju dan. Jena ħad gost ħafna nisma dak li kelkom xi tajdu intom u għandi xi punti jew reazzjonijiet xnaq sammakom li nħossi li huma importanti, però jekk iġobkom żommu f'moħħkom li aħna l-issa qatt m'għandniex mandat. din xi ħaġa li trattet issir, ġifieri għad biss ftit ta' elementi li jiena nista' nikkummenta fuqhom minħabba fek. Dwar dak li kienet edha tajt is-sinjura klas, jiġifieri rabta li teżisti ma' strumenti legali oħrajn u konsistenza interna tal-test tal-Kunsill. Meta wieħed ħares lejn eh, l-abbozz ta' l-emendi tekniċi, aħna flejnijom bir-reqqa u jiena nemmen li ħafna minn dawn l-emendi huma pjuttost interessanti u uh, għandhom ikunu utli wkoll meta wieħed iżomm f'moħħu għalfejn eh, qed eh, sir dan it-test qed jitfassal dan it-test t titjib issa dwar l-awtorizzazzjoni Ewropea. Naħseb illi Dan huwa wieħed mill-punti ewlenin tar-regolament aħna nemnu li l-approċċ tal-Kunsill huwa wieħed għaqli bilanċjat. U dan l-approċċ iqis ukoll l-elementi kollha li semma ir-rappreżentanta eka ir-wol il il-ġdid u l-kompiti ġdid u l kompiti l ġodda illi se jkollha eh, taqdi din l-aġenzija. Ridu niftakru koll li eh, eh, hemm ċertu limiti ta' dan kollu anki tar-rwol tal-Aġenzija. Fil-gwart tal-proċeduri, eh, atti delegati u atti ta' implementazzjoni. Din hija xi ħaġa li saħqu fuqha. il-Konsill bebda mod ma jrid jillimita il-kompetenza tal-Parlament f'dan ir-rigward. Imma l-approċ tal-Kunsill huwa bbażat fuq analiżi dettaljata li aħna diġà wettaqna. Nemnu li hemm ċerti punti li jiddependu fuq l-implementazzjoni u għalhekk iridu naraw illi jkun hemm jintużaw il-proċeduri l-iktar adattati u ninkludu wkoll l-esperti nazzjonali. Dawk l-esperti wkoll se jkollhom impatt fuq il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet. rigward ta' prodotti li jsiru permezz ta' proċessi li jużaw il-prodotti bioċidali dan huwa punt ieħor illi issemma il-kol nafu li hemm bżonn li nsibu soluzzjoni, soluzzjoni li eh, tkun prattikabbli. U hemm bżonn li tkun soluzzjoni li tkun tassew soluzzjoni mhux eh, illi naħsbu soluzzjoni bat toħol inna aktar problemi milli issolvi. solvi u eh, eh, semmit u koll kwistjoni tal-etikettar il-Komissjoni għal-tinna għalet u koll illi mandiċ nesagġeraw la naħaw la soħra dwar il-materjali il-Komissjoni diġa għalet da kollu jemxinat fuq dan il-sujġet. Aħna nistennew bil-ħerqa il-rizultati tal-ħidma tal-Komissjoni U eh, biex nżid xi ħaġa oħra, l-għażla bejn atti delegati u atti ta' implementazzjoni din hija xi ħaġa li se niddiskutuha aktar il qudiem imma rrid infakkarkom illi jeżisti l-annes sitta li għandu x'jaqsam ma' proċessi jew proċeduri ta' kodeċiżjoni. Fl-ewwel qari il-Parlament Ewropew ippropona li dawn id-drittijiet għandhom taw lil kummissjoni u l-annes sitta huwa parti importanti ħafna ta' dan ir-regolament għandu x'jaqsam mal-prinċipji dokumentazzjoni biex wieħed eh, kun jista' eh, jiddeċiedi x'se jsir fuq ċertu prodotti bioċidali. Hemm bżonn illi inkomplu niddiskutuh dan il-punt. dwar il-prodotti bioċidali, il sitwazzjoni hija ħafna iktar komplikata minn eh, situazzjoni ta' sustanzi eh, perikolużi għamnekkaw 22 kategorija u sendumu sa l-2020 biex namlu revizjoni ta' dawn il- eh, il-prodotti, il-gruppi, il-riski individuali, gruppi ta' prodotti individuali, riski li jirrappreżentaw. din mish situazzjoni fejn aħna nistaw eh, inqablu kollox ma' xurxin. Mbżon li nieħdu approċ għaqli u li għamel sens. Naħseb illi għamnek issa semmejt il-punti ewlenin kif diġaħat il-ħin huwa kontratana. tagħna Din issa fil-fazi ta' t-tini qari. U x-xogħol kollu li sar f'dawn l-aħħar sentejn irridu niġbruh kollu flimkien fil-ġimgħat li ġejjin u nikkonċentraw fuq il-punti ewlenin. Il-President, grazzi ħafna. Qegħdin nħaffu mhux ħażin, jgħid il-President. E, qegħdin issa fil-tieni qari Signora Klaas, x'għandek xi tajdinna? Naħseb illi għad baqa ħafna sur President x'nid diskutu għaliex aħna għadna eh, kif eh, eh, prezentajna l-ewwel qafas naqra dizappuntata meta smajt dak li kellhom xi jgħidu l-Kummissjoni l-Kunsillu eka jiena kont qed nittama illi jkun hemm iktar entużjażmu għal dan l-istrument għal, għal Eh, prodotti bioċidali kif kellna għal PVPs u l awtorizzazzjonijiet imma hawnhekk mid-dera qegħdin nibdew mill-bidu naqra ta' kontradizzjoni għaliex xek aħna se jkollna kompetenza nazzjonali mbagħad ngħidu mbagħad iktar tard konna eh, awtorizzazzjoni Ewropea. Naħseb dan ma jagħmel ebda sens. Jiena kieku kont nippreferi eh, li kieku xammarna l-klim, il-kmiemu ngħidu ejja nagħmlu l-affarijiet kif suppost mill-bidu għaliex issa se naslu għal rikonoxximent reċiproku. U dan huwa ħafna iktar sempliċi għassu intern Ewropew. Eh, eh, eh, jien għandi d-dubji tiegħi għal daqstant żgur li se jkun hemm ħafna dibattiti interessanti ħafna biex niddiskutu il-sustanzi li jistaw jiġu proċessati, eccetera u għal prodotti bioċidali dawn irridu bil-forz jiġu regolati hemm sostanzi fissu illi huma bioċidali jew forsi mhumiex bioċidali imma xorta għandhom effett ta' prodotti bioċidali. Per eżempju boots jew inkella sufan forsi qabbat il-ħak il dak li jkun jew itella l-ħafas Eh, għaliex ikun ġie trattat bi prodott bioċidali. Mhux l-istess effett palli ikun teqbat il-prodott bioċidali u missejtu l-istess ħaġa. Ġifieri aħna wkoll għandna problemi bid-definizzjoni. Jiena smajt eh, b'attenzjoni lil dawk il qalu IVA għall-autorizzazzjoni Ewropea Jensen illi għal għanna bżon ta' uh, eccezzjoni għal ċerti stati membri. Imma ekk aħna qegħdin nitbedu nerġaw mill-approċ komunitarju u noqorbu iktar lejn dawn l-eċċezzjonijiet nazzjonali. Irridu niddefinixxuhom dawn ngħidu kif u meta se jitqiesu jkunu definiti bħala importanti. Anki dak li jaqa taħt il-kategorija ta' cut-offs. Rit. Eh, jaqa jew ikun kopert minn eh, minn ċertu eh, provvediment li jipprovdi għal sostituzzjoni xi prodotti li jissostitwixxihom dawn. Bżonn li jkollna kriterji li jkunu kwantifikabbli u hemm ħafna sustanzi illi mhumiex definiti jew imkejla kif suppost l-istess ħaġa bil-esperimenti u t-testijiet fuq l-annimali. Aħna għadna u koll smajna min jgħid ma nistawx ma nagħmlux eh, esperimenti fuq l-annimali imma nużawhom l-inqas possibli. Jiena naqbel ma eka illi għandna bżonn ta' test legali li jkun ċar ma jkunx fih komplikazzjonijiet żejda. Aħna qed naħdmu biex naslu hemm, imma naħseb li iktar ma jkun hemm nies involuti iktar eh, eh, isiru e, e, komplikati l-affarijiet. ħaġa waħda li li li għaddit li minn moħħi għalif probabilment m'għandniex approċċ aħna u għandna bżonn ta' iktar sustanza. Meta naraw l ispejjeż x'inhuma l spejjes illi se jkollhom uh, eh, jamlu tajja palihom daw illi jiproduċu il-prodotti bioċidali sabiex jiksbu il dawn il-permessi u licenzji. Kann und wie das auch im Bereich der Pflanzen. Ma tistax tikseb ħafna flejjes bil bil-prodotti biosidali, t-toqta attenta għal-materjali ta' protezzjoni, għal-kimiki li ġuntużati, għalek għanna bżon għodu attenti għall-approċ, rridu nieħdu approċ xira u għalek jina ħerqana għall-approċ bazat fuq żewġ listi. Aħna t-nitkelmu issa dwar proċedura ta' autorizzazzjoni tkun iktar semplifikata, tkun iktar mħeffa u din l-autorizzazzjoni tkun tiswa inqas flus għaliex dawn huma sustanzi kritiċi li qed nitkellmu dwarhom. Allura tfadlilna ħafna affarijiet li għan tfadlilna nitkellmu dwarhom, irridu naraw kif se jiżvolġu l-affarijiet fih dan il-Parlament Ewropew, irridu naraw xogħol ħajkonna bil-miktub u għalhekk nixtieq nappella l-kollegi kollha sabiex jagħtu ħarsal eżattament x'qegħdin jikbu qabel ma jibatuli l-kummenti tagħhom bil-miktub għaliex qed tikonna bosta u bosta emendi li l-maqqa se tinlaħqu magħhom u għalhekk hemm bżonn insibu malajr kemm jista' jkun bil fejn possibbli. Nafu li hemm skadenzi li huma osra ħafna dal-waqt ħaj jiskorru u bħalma qal il-President jien nħares il-qoddim biex nimxu l-qoddim nħares l qoddim ukoll biex nirċievi l-emendi u nkomplu dibattitu. Grazzi li Signora Klas. L-iskadenza hija 12 ta' settembru 2011 fis-6 ta' filgħaxija, votaw fl-4 ta' ottubru, illa għalejn miss ser tkun 12 ta' settembru fi Strasburgu fil-7 u kwart sa' 9 eskwart. Naġġorna s-seduta u nerġgħu lura nhar it-tnejn fi Strasburgu.